Good afternoon, everybody. Insel mill kulħadd il-warrof it tajjeb u nilqakom fis-sessjoni tal kumitat tal-Petizzjonijiet dan il-warrof sinar. L-ewwel nett se naqra il-deċiżjonijiet tal-koordinaturi li tieħdu l-bieraħ. u sfortunatament m'hawnx ħafna membri preżenti, però xorta irrid ngħaddi l-aġenda li ġiet adottata sal-14-15 ta' Lulju e fuq ir-rapporti fuq l-opinjonijiet iddeċidejna li niposponu sal eh, laqa mis tal-koordinaturi. Umbat <clears throat> fuq il fuq ir-rakkomandazzjonijiet kontestati kien hemm proposta li proponejtien eh, li ġew kollha adottati ħlief waħda 0048 eh, li ġiet posposta sal-laqa li mis. Fuq l-items B u kien hemm ħafna minnhom għalaqnihom, oħrajn posponejnihom. Oħrajn se jibqgħu miftuħin jiena għandi hawnhekk id-dettalji kollha mhux se noqgħod narawhomkom biex ma ndejaqkomx. Fuq <clears throat> il-fact finding visit għal Taranto se ssir f'Novembru u għanna ħafna diġa ħafna membri tal-parlament li huma interessati jiġu approvajna il-program preliminari ta' zjara u deċidajna il-president il tal-zjara ħajkun sur Martan. <clears throat> u se nibatu kol stadina li sur Lavija li huwa president tal-Envi, li peress li anki huwa se jmur Taranto f'Lulju, u unitama li anki u se jiġi fil-komitat tagħna fit-8 ta' settembru biex jinformana fuq ir-riżultati tal-żjara tad-delegazzjoni Envi biex inkunu nistgħu nikkooperaw ftit fuq din il-kwestjoni. u it li il koordinaturi jibatu l-proposti u l-fact-finding visits għal sena d-dihla. Fuq id-drittijiet tal-vot, id-deċidejna li nikkonsideraw il- kwestjoni wara il- eh, eh fuq l-ostakoli għal ċaqli ħiles li se jkun f'Ottubru. Sa dikinar però ma nħanam xej. Il-update ta' revizjoni tal-regoli ta' proċedura għal Parlament eh, Ewropew, il-koordinaturi deċidew li jibatu eh, tra l-President tal-Afko biex jatina dokumenta ħari ta' konklużjonijiet biex nkunu nistaw namlu reazzjoni tagħna. U bat fl-aħħar kellna rapport interessanti mill-grupp tal-Child Welfare minant Eleonora Evi u għaltinna anki xaħġa fuq il-lan taħħa li tippreżenta dokument ħidma bil rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' ħidma qabel l-aħħar tas-sena. <clears throat> Daċi nejna wkoll illi se jkun hemm avveniment propost mill-grupp ta' ħidma li se jsir qabel l-aħar ta' sena u se nibatu itra lill awtoritajiet Daniżi eh, skont il-proposta tal-grupp ta' ħidma. Fu AOB kien hemm żewġ punti interessanti. Litra ta' Sur Zvobota u Hubner eh, l-istidnu rappreżentant tal-peti tal-peti fl-afko u fl-empl għal ehm, leġislazzjoni aħjar. id-deċidejna li naħtru sur Marijas bħala rappresentant tal-Kumitat fil-żewġ gruppi. Umbat kien hemm litra ta' Sur Schulz fuq it-trasparenza e, illi kienet dal-ħodu. Deċidejna waqt il-koordinaturi li jiena nitlob laqa għal e, mal-President Schulz biex nidiskutu litra li batinna <clears throat> fuq il-programm. <clears throat> dana kien il-konklużjonijiet biex najdu għek tal-koordinaturi. U jista nilqa fostna għonek il-lum il-Sinjura Jenny Winkler, illi hija riċerkatriċi tal-Competence Center tal-Energy Policy and Energy Markets fil frauhofer Institute. U aħna nħarsu l-qoddim illi nisimaw il-prezentazzjoni tijak fuq l-analizi tal-Competence Eh, politika eh, tal-enerġija tal, solari u, biex nidiskutu il-petizjoniet kollha li għanna. Grazzi tal-invit. L-għonnet, <clears throat> l-istitut tagħna ġi kommissjonat mill-peti biex jagħmel studju <laughs> fuq il-petizzjonijiet tal- Eh, politika tal-enerġija solari li irċemenja dawn l-ħar snin. Aħna maħniex specialisti fil-liġi u diġa ħallejt barra xi possibilitajiet illi il-parlament jista' kol jitlob xi pariri legali. Eh, najdilkom xkien l-studio dak li provajna eh, eh, il-fitxu f'dawn l-istudji se nagħti introduzzjoni biex eh, nġeddu il-politika fuq l-enerġija fl-Istati membri mbagħad ngħaddu għal petizzjonijiet illi naqsmuhom fi tliet punti importanti. L-ewwel waħda hija il-bidla tal-politika, u tieni waħda il-konsum u tret waħda il-kompetizzjoni u l-impigi forsi ma jkollix ħin biżejjed nitkellem fuq dak kien petizzjoni mill-Italja <clears throat> fuq dan is-suġġett u se niddiskutu aktar tard ma mhux se jkolli biżejjed ħin niddiskutu da. U Mbagħad wara li rajt il-petizzjonijiet kollha, mbagħad nista' nagħtikom xi ftit xi taqsira u konklużjonijiet. Mela, il-tiġdid eh, tal-politika tal-enerġija f'Stati Uniti. Intkom tafu li hemm id-direttiva tal-2009-28 il-direttiva RES illi fija eh, miri nazjonali vinkolanti li rridu u sal-2020 u fuq il-perċentuali ta' użu tal-enerġija. U hemm monitoraġġ ċentrali eh, ta' dawn il-miri minnaħa tal-Istati membri, però għandhom ukoll libertà pjuttost wisa fuq l-istrumenti li jistaw jużaw biex jirħu dawn il-miri. <clears throat> Qabel ma nintroduċi din id-direttiva, kien hemm diskussjoni twila fuq jekk għandux ikun hemm strument wieħed armonizzat jew le biex niksbu dawn il-miri. Imma mbagħad fl-aħħar iddeċidejna l-istati membri jistgħu jiddeċidu xi strumenti jużaw huma. Għastant hemm differenzi bejn stat membru wieħor eh, li għandna photo schemes illi bħalissa qed jiġu fi tliet pajjiżi jew erba' u mbagħad hemm skemi oħra eh, freedom schemes Eh, illi huma feed-in eh, schemes illi huma użati anki f'pajjiżi oħrajn, u mbagħad eh, u mbagħad hemm linji gwida tal-2014 u dawn il-linji gwida għal li hemm bżonn ikun hemm anki alternativi oħrajn u ħafna stati membri qegħdin jintroduċu dawn il-alternativi, però u dana daqxejn ta' appoċ għal dawn l-iskemi in. <clears throat> Issa, fuq il-petizjoniet, kienem petizjoniet fuq tlet punti li semmejt, fuq tlet argumenti. <clears throat> U dawn kienu minn erba pajizju, bil-Belġu, l-Germania, l-Italja u Spanja. Il-petizjoni ġermaniza miex propju titħol f'din il-kategorija, hija fuq il-konsum, imma edha fuq e, e, ħaġa teknika, hija regoli tekniċi għal plug and play PV Em kaxa zaħira, pero mux jitkellem fuq għallum. U hemm il-petizjoni italjana li tirigwarda l-kompetizjoni u l-impigi, mux se nitkellem fuq dan, laqas, allora se nitkellem fuq il petizzjonijiet mill-Belġu u minn Spanja. Mill-Belġu kien hemm petizjoni waħda li tieri tirigwarda l-tbidliet frekwenti tal- eh, tal- eh, ta' sistemi ta' support eh, li ġedet mill-Vallonja, għax kienem, u fi Spanja, mbagħad kienem ħafna bidlit fil-politika fi Spanja. Mela, l-ewwel punt u il bidlit tal-policy frekwenti u retrattivi. Meta wieħed ikun għamel investimenti għall-impjanti eh, eh, li ġeddu, nafu li l-operaturi dependu minn l apporċ determinat politikament, u il-riskju jimplika l ispejjes il-finanzi tal-proġett u iktar ma jkun hemm riski iktar tkun tqum, u dawn il-bidliet tal-politika frekwenti u retrattivi iżidu dan il-riskju u jwaslu għal spejjes iktar oljien ta' supportu jista' jista' anki jwassal għal eh, deployment imnaqqas għax għax l-investituri ma jinvestux iktar f'dawn il-pajjiżi fejn ikun hemm bidli daqstek frekwenti. Allora, x'dara fi Spanja? <coughs> fi Spanja, sal-2007, l-Ispanja kienet fuq qoddim fil- eh, innovija fil-enerġija li tiġġeddet u kienet qed tiżviluppa strumenti ġodda bħal eh, eh, feed-in premium with cap and floor. U f ispanja wieħed kien jista' jażel bejn u bejn waħda u l-oħra minn dawn is-sistemi. U mbagħad ġara illi kien hemm boom tal-kapaċitajiet PV installati da ġara fl-2008. Kien hemm ħafna impjanti li ġew installati u dan ġara anki f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fl-Italja u fil-Ġermanja kien hemm dan il-boom anki fil-Ġermanja eh, u kien hemm ħafna raġunijiet illi waslu għal dan il-boom. L-ewwel waħda kienet il fatti li kien hemm livell li ta' appoġġ għal feeding tarif u għal feeding premium. Però il-problema ma kienx din, imma il-problema kienet illi fl-istess ħin l-ispejza tal-PV sens kienet qed jinżlu ħafna u anki kien hemm anki l-rata ta' skambju bejn il dollari u l-euro u kien hemm anki vojt fil-leġislazzjoni Spanjola illi permettit li jkun hemm splitting tal-parks. Eh, u kien hemm inċertezza fuq l-immunerazzjoni futura għaliex il-gvern kien diġà ħabbar li kien se jkun hemm dawn il-bidliet u mbagħad kien hemm aċċess faċli għal kreditu. U għal din raġuni wasal għal din iż-żida. Però kien hemm ukoll bidliet oħrajn fi ispanju Kien hemm kien hemm anki affarijiet oħrajn li kontribwew Eh, kien hemm l-appoġġ għal teknoloġiji oħrajn bħal eh, capacity payments eh, u kien hemm ukoll tariffi retail regolati u dan jfisser l-ispejjeż il-bidliet fl-ispejjeż ma stawx nitfawun fuq il-konsumaturi ma kellhom ikunu fuq il-providers u kien hemm anki tnaqqis fil domanda imħabba l krizi finanzjarja li zidet il-problema ta' deficit u kienem hemm garanzijiet tal-istat għal deficit finanzjari eh, tal-suq tal-elettriku. U dana wassal għal biex ikunem eh, eh, zida u anki deficit fi settur tal-elettriku. Mela, bħala reazzjoni għal dan il-gvern iddeċida il ibiddel l-appoċ għal enerġija li tiġeddet. U dawna kienu jaffetwaw l-impjanti ġodda u anki l-impjanti eżistenti. Fuq dawk ġodda kienem tnaqqis ta' tariffi li ma ma kienux daqshekk problematiċi, però l abolizjoni tal-appoġġ kollu kien problema għax ma kienx hemm iktar appoġġ u wieħed ma setax iktar jinvesti dawn il-sorsi ta' enerġija u kien hemm anki miżuri fuq l-impjanti eżistenti. Kien hemm kap fuq l eh, il-annual supported full, uh, load hours u mbagħad kien hemm eh, taxxa ta' 7% fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u mbagħad kien hemm anki eh, l-adozzjoni tal-tariffi tal-inflazzjoni, mbagħad fil-2014 kien hemm bidla fis sistema ta' support għall-impjanti eżistenti illi ma ġewx imħalsin skont il-profitabilità raġonevoli, imma kien hemm anki diskrezzjoni fuq kif eh, isiru e, dawn il-kalkoli u e, mbagħad l-aspett iktar importanti kien il-ħlasijiet li rċevew fil-modi eh, ġew ikkonsiderati għal dan jfisser li l-inkam ta' ħafna minn dawn l-impjanti Eh, zid eh, dawn l-effetti. Xinu ma l-effetti? Nistaw naraw fi Spanja illi kienem waqfa kważi totali tal-investiment fil-PV. Kienem telfs gravi fil-propietari tal-impjanti u kienem ħafna kawzi eh, fil-orti. Però, forsi għonek mux propju u għek, l-intervenzjoni fuq livell Ewropew jista ikun possibbli eh, jekk Spanja, biss jekk Spanja ma ma tilħaqx il-miri taħħa, forsi din ħaġa li rridu niddiskutu fuqha. Mela, issa għandu għal-Vallonja. Anki fil-Vallonja kien hemm ħafna il-menti fuq bidliet tal-policy. Hemm skema tal-kwoti mill-2012 il qoddim u prezz minimu garantit ta' 65 euro għal Eh, millivolt eh, il-ħin ta' appoċ kien ta' 15 sena u kienem anki ħafna eh, ċertifikati ħodor għal skont u anki għawnek kienem boom tal-PV mħabba l-ispejza tnaqset u għawnek din is-sistema ta' kwota waslet għal wis ċertifikati u għal daqstant il-presta ċertifikat nizel U dan mhux problema biss l-impjanti PV, ma anki għal pjanti oħrajn eżistenti u anki għal proġetti futuri. E, u bħala reazzjoni għal da, gvern tal-Vallonja e, għamlu ħafna bidliet mill-2011, speċjalment fis sistema ta' poċ għall-impjanti taħt il-10 kilowatt. <clears throat> E, mux miexin slides, mux qed taħdem il-pointer mux qed jaħdem. Mela sa ħanħares li bidliet kienem tnaqis tal u mbagħad bat kienem e, tnaqqis tal-ċertifikati fl-2012 u fl-2012 u fl-2013 dawn il-bidliet seħħew malajr ħafna u fl-2014 f'Marzu kien hemm bidla fis-sistema ta' supportu u issa hemm premium annwali għal installazzjonijiet żgħar tal-PV u dawn ibbażati fuq il-installazzjonijiet l-ispejjeż ta' installazzjoni ta' 3 kW, però jista' jkun anki bil-metering u fil-fatt eh, l-iskema għadu effettiv għal dawn l-impjanti PV. <clears throat> L-izvilupp riżultanti PV wassal għal għal rata ta' installazzjonijiet tal-PV. Anki daw tnaqsu ħafna mod sostanzjali f'dawn l-aħħar snin. U nista' naraw li l-iżviluppi simili bħal Spanja. Il-konklużjonijiet li dawn il-bidliet jgħidunna eh, jgħiduna li l-ambjent eh, stabbli politiku a kruċali biex eh, ikun hemm żvilupp. Attualment m'hemm l-ebda azzjoni legali possibbli u kontra il-bidliet u il-Parlament Ewropew fl-opinjoni tagħna għandu jagħmel lobbying għall-implementazzjoni tal-gwida minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea għal biex ikun hemm skemi ta' support tal-enerġija eh, eh, li tiġġedded. U issa naslu għal self-consumption U dan huwa konsum on-site eh, mill-enerġija prodotta lokalment minn fuq il-bejt. Eh, Il-profitabilità tiddependi mill-prezz tal-imnut ta, ta tal-elettriċità u anki mill ispejs ta' ġenerazzjoni. U regolament jirregwarda l-attrattività ta' self-consumption għalis eh, regolaturi jista' jkollhom eċċezzjonijiet minn eh, taxxi u minn tariffi u fl-istess ħin fuq il-remunerazzjoni tal-esportazzjoni ta' elettriċità li e jistaw ikunu net metering feed tarif jew kella minna remunerazzjoni. Is-self e consumption għandhom xi effetti fuq is-sistema minnaħa waħda hemm effetti pożittivi bħal consumer empowerment u kontribuzzjoni għal estensjoni eh, eh, tal rinnovabli u tnaqqis ta' telf ta' sistema, però mi anke effetti negativi, iktar spejjeż tal-estensjoni ta' eh, eh, l-enerġija eh, li tiġġedet u hemm effetti ta' distribuzzjoni, tariffi fuq il-grid li huma dejjem iktar u l-possibilità fuq dispatch li huma ineffiċenti u dana jiddependi minn fejdin l-impjanti memx tnaqqis tal-spiża tal-grid. U ma nafux hekk hux tajjeb li konna self-consumption. Fi Spanja kien hemm liġi ġdida fuq self-consumption fil-2015 li qed li mhux se jagħtu remunerazzjoni assolutament għall elettriċità li jindaħal fil-network. Eh, għandhom jkollhom eh, eh, tariffa speċjali de respaldo jew taxxa solari u dana japplika wkoll għal pjati reżistenti u dana jfisser illi dawn huma il-kondizzjonijiet il kondizzjonijiet il finanzjari għal eh, PV Step Generation u maħzina ħafna u u il-fattibilità eh, e, il finanzjarja tasal biss meta jkunem eh, self-consumption oli ħafna. U kienem il-partiti ta' oppozizjoni u għatem il-possibilità li kunem elezzjoni oħra li għadha ma seħiċ fil-fat u dan huwa dan, dan li nishtiq fuq Ispanja u mem lebda possibilita li wieħed jagħmel iktar self-consumption. Mbagħad fil vallonia hemm situazzjonijiet differenti. Kenna skema net metering illi e, e, e, il-self-consumption jisir attrajenti ħafna biha di, u kienem kien grid fi għal prosumers għasa tiġi introdotta fl-Ulju tal-2015 pero ġiet nullata mill-qorti tal-appell tal jeġ qabel ma daħlet fis seħ u ħatmu qed jipproponi aktar. Il-konklużjonijiet fuq is-self consumption hemm eh, benefiċċji limitati u spejjeż jistgħu jizdidu u hemm bżonn li jkun hemm estensjoni regolata ta' self consumption il-Parlament Ewropew għandu jagħmel lobbying għal biex ikun hemm regoli ċari u biex jevitaw il-bidliet retroattivi u l-prosumers għandhom jikkontribwixxu għall-ispejjeż tal-grid Pratikament eh, dan huwa kull ma staqt sta fuq il-petizzjonijiet biex naqmel taqsira hemm miri vinkolanti sar-2020 eh, però hemm anki libertà mill-istati membri fuq l-istrumenti ta' policy. Eh, il-politika stabli hija kruċali u eh, il-petizzjonijiet attualment mandom lebda lebda raġuni għal biex ikunem uh, E, e, ikunem eh, support. Ma kienx it-tortijak, mux inti tkellim fit-tur, ma tajtek lebda limitu, tajt il-President. Grazzi tal-intervenzjoni u tal-introduzzjoni għall-istudio illi huwa disponibbli hemm eh, stampa hemm eh, disponibbli għal kulħadd fil-entrata. Fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, <clears throat> Issa nisimaw minnant il-Kommissjoni. Umbat għanna li sinjura eġeja, eġeja. Eh, Grazzi, President. Il-Kommissjoni tilqa l-istudju kommissjonat fil-Parlament li għadu kif ġi prezentat u taqbel ukoll ma ħafna mill-konklużjonijiet tal-istudju. Fl-ewwel net il-Kommissjoni taqbel illi il-politika ta' appoġġ għal eh, għal enerġija li t-ġeddet għanda tkun stabli u għanda u għana nifmu il-riskju ta' regolamentazzjoni assoċjat ma' dawn il-bidliet għandu impatt fu l-ispejjeż ta' eh, finanzjamenti kapitali u anki ta' svilupp tal-proġetti u se jkollu impatt fuq il-proċess kollu tal-iżvilupp tal-enerġija li t-ġeddet. U l-Komissjoni fil-iskemi ta' appoċ titlob biex jiġu evitati dawn il-bidliet. U l-Kommissjoni anki kritikat publikament il-bidliet li saru fl-imoddi għax għandhom impatt negativ fuq il-fiduċa tal-investituri. U bat fuq dak li għandu xaqsam mal self-consumption, il-Kommissjoni taħseb illi E, l-enerġija li tiġġeddet jista' jkollha rwol importanti fis-sistema, speċjalment meta l-swieq u l-grids jisiru iktar intelligenti u għanna anki komunikazzjoni li fija identifikaw l-ħjar prassi anki fuq il-konsum illi ġiet publikata s-sena li għaddiet. U dawn id-dokumenti jarfu illi l-enerġija li tiġġeddet uh, jistaw jiwaslu għal benefiċi kemm għal konsumaturi kif ukoll sistema kollu kemm hu. <clears throat> il self consumption tista' t-facilita il empowerment tal-konsumaturi billi permettu il-parteċipazzjoni attif u anki il-profit miswi tal-enerġija uh, u anki skont dana il-modelli ta' konsum barra minnek jista anki iwaqs il-baxxu l uh, eh, per eżempju eh, f'ċerti pajjiżi il-PV solari jistgħu e, e, naqsu id-domanda tal-elettriċità eżempju, bil-air conditioners u anki billi ikun il-ġenerazzjoni lokali tas-sistemi u bekk nistgħu innaqsu it-telf mis-sistemi. Fl-istess mod, mill-komunikazzjoni tagħna, aħna nisħu fuq il-fatt li self-consumption ma jistawx joħol u sfidi l-elettriċità zejda li tiġi injettata fil-grid tistaw waslu għal sfidi fid distribuzzjoni u naħsbu li dan jista jiġi solvut bl-applikazzjoni ta' teknoloġija smart grid. Kumbat kienem it-tielet konklużjoni f'dan l-istudju fuq il-politika industrijali għall enerġija li tiġġedded U fuq dan nixtiequ ngħidu illi f'dawn l-aħħar ħames snin, is-settur tal-enerġija tiġġedded ta' nofs miljun impigi ġodda u bħalissa qed jiġġenera 140 eh, biljuni ta' euro. U dan eh, qed iwassal għal fatt li l-Unjoni Ewropea tkun eh, operatur prinċipali fis-suq. U issa qed nagħmlu reviżjoni ta' direttiva fuq l-enerġija biex nadattawha għal qafas il-ġdid tal-2030 li ġi approvat mill-Kunsill illi jagħti eh, bħala mira 27% ta' l-enerġija illi tiġġeddet. Il-mira tagħna hija illi noħor u eh, qafas legali robust tajjeb għall investituri biex ikunu nistgħu naslu għal kost efficienza. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa niftaħ il-dibattitu għall-intervenzjoni tal-kollegi. Però ippruvaw ikkommentaw biss fuq l-istudju għaliex il-petizzjonijiet se namlu wara. Jekk intkom verament tħossu li għandkom bżon titkellmu fuq il-petizzjonijiet, le, tagħmluhx, stennew minuta. Il-petizzjonijiet se namlu wara. Eh, issa biss fuq il-prezentazzjoni għandna Sur Blanco Lopez l-ewwel wieħed mill-kellima. Grazzi ħafna, Signor President. Huwa diffiċli li nifred kwistjoni mill-oħra minħabba li r-rapport li għadu kemm kien ippreżentat huwa bbażat fuq il-petizzjonijiet li aħna niddiskutu iktar tard. Iżda jiena xorta waħda nixtieq nisaq fuq xi ftit mill-kwistjonijiet li issemmew. Għadna kemm smajna dan illi ħanajdilkom. Il-rapport tal-Kommissjoni fuq il-proċedura tal-kriterji tal-enerġija li tiġġedded illi fil-fatt ħajkunu diskussi nar il-ħamis fil- plenarja juru illi fil-fat ċerta wahda ċertu xkila l-investiment dan is settur u aħna kif rajna fil-rapport illi għadna kemm smajna dwaru Spanja jgħat jissemma ħafna pajis illi fil-fatt eh, hemm ħafna eh, kien hemm ħafna drabi li kien imħarek bħala pajjiż minħabba il-nuqqas ta' rispett tal-qafas regolatorju li għadu kemm semma wkoll. Mill-bidu ta' din il-leġislatura tura inna nitkellmu hekk kemm fil-Kumitat Ambjental kif ukoll f'numru ta' kummenti bil-miktub li nabat lill-Kummissjoni Ewropea. Ir M-rapporti ħan nivvotaw fuq unar il-ħamis fih paragrafu illi fih il-Parlament jgħat jitlob il kummissjoni ħalli nevitaw dawn il-bidliet retroattivi fih dan il-mekanizmu tan enerġija li tiġġedded ħalli bekk niggarantixxu wkoll viabilità ekonomika ta' dawk l-impjanti li jeżistu bħalissa. U jidher ukoll li huwa ovvju li fi Spanja il-gvern ħareġ liġijiet kontra l-iżvilupp ta' dan is-settur, dajjef il-konfidenza u tajjef ukoll is-sigurtà legali permezz ta' miżuri retroattivi li qegħdin telfu jdajfu il-qafas regolatorju tal-impjanti l-palissa jeżistu. U aħna naħsbu li dawn qed jaffetwaw b'mod negattiv l-investiment mhux biss fl-enerġija fotovoltaika, iżda fl-enerġija li t u enerġija nadifa. Skont il-Kummissjoni iżda Spanja ma kisritx id-drittijiet tal-direttiva tal-enerġija li tiġġed minħabba li huwa fidejn l-istat membri jiddeċidi x'tib ta' miżuri ta' jnuna ħajkunu implementati. Bra dubju ta' xejn iżda l-kwistjoni naħseb li qed niddiskutu hawnhekk hija ħafna iktar sensittiva mid-direttiva u rwol li għandu li għandha direttiva stess fin-nuqqas ta' eh, l-użu tal-karbonju fl-Ewropa u jiena naħseb li hemm bosta inizjattiva, inizjattivi li qed jittieħdu miċ-ċittadini mill-konsumaturi li ħan nitkellmu iktar dwarhom f'dan il-petizzjonijiet li qegħdin fil-fatt jippruvaw jimplementaw sorsi ta' enerġija notfa fil-kuntest tad-direttiva u l-kamp ta' applikazzjoni ma' din raġuni aħna qegħdin naraw li l-liġi ta' din id-direttiva mhumiex qed tkun rispettata f'Ispanja minflok qed teqret settur li kienet jiġġenera ħafna attività ekonomika minflok qed il-gvernijiet joħnoq kompletament din l-attività. Issa qed ninnota li fil-awla għaw ħafna Spanjoli. Ija ħagġan sabiħa li kolli dawn il-kollegi Spanjoli eh, fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet, però nafu kolli li nar il-ħat ija ġurnata importanti ħafna l-Ispanja għax se jkun hemm il-votazzjonijiet, l-elezzjoni, però eh, nitlobkom illi fil-Kumitat ma titkellmux fuq il-politika. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il ċittadini fuq il-petizzjonijiet, fuq l-istudji u nitlobkom illi eh, ma tattakawx lil xulxin u li ma tippolitiġizzawx dawn il-kwistjonijiet. U jiddispjaċini jekk jiena ħadd dan il-privileġġ ta' president, però biex dan għamiltu biex noħloq atmosfera pozittiva fil-awla biex nirrispettaw ir-regoli. Issa qegħdin nikkommentaw fuq l-istudji u mbagħad inħarsu lejn il-petizzjonijiet. Is-sur Valenza inti m'intix Spanjol. Minix Spanjol, imma jgħidu li pollakki u huma l-Ispanjoli tan-Nord. Jiena nixtieq nibda billi ngħid li aħna kenna laqa ma' Sinjura O'Reilly l-bieraħ illi għamlet prezentazzjoni tar rapport taħħa tkellimna fuq il-trasparenza u anki l-lum kważi kull-jum tkellmu fuq il-trasparenza. U f'dan il-kuntest jiena nixtieq nisħa fuq ċerti nuqqasijiet ta' dan l-istudju. Għaliex jiena rajtu u rajt illi nixtieq nisfida l-oġġettività ta' dan id-dokument u nixtieq nkun naf x'kien il-kriterju illi eh, għażel l-istitut biex jagħmel dan il-dokument. Għax dan huwa dokument uffiċjali tal-Parlament u bħala tali għandu jirrepreżenta analiżi fil-fond tal-problema u id-data u illi huma fil-dokument għandhom jippermettu illi min jaqra jiddeċidi u joħlo l opinjoni tiegħu. Il-bieraħ ma' Sinjura Urajli aħna tkellimna fuq l-importanza li nazlu esperti mhux eh, mux biased <clears throat> biex eh, kulħadd jista' benefika minn din informazzjoni u jiena eh, u jina sorpris illi dan istudju fih ħafna kommenti politiċi illi jindikaw lejn direzzjoni speċifika. Unħoss li dinja inaċċettabli f'dokument. Ħanatikom kwotazzjoni. Fil-paġna 13 ta' dan l-istudju, hemm miktub illi l-installazzjonijiet ta' enerġija li tiġġedded bdew ġew mibnijin bl-istennija eh, għal 25 sija sena. Dan huwa fatt jew jew inkella dan qed jippreżenta l-interess tal-industrija u tal-profitti. mbagħad fil-pażna 20 eh, nerġa' nikkwota il-legalità tal-bidliet reċenti għada miex ċara u tibqa hekk sakemm ikun hemm sentenza mit-Tribunal Kostituzzjonali bizmin bizmin eh, validu ta' sentejn. Dawn huma żewġ punti illi xtaqt nisħaq fuqhom, però hemm oħrajn, hemm kummenti oħrajn politiċi illi nħossi li iħasbuni u jinkwetawni u jiena napprezza jekk is-segretarjat jerġa' allura lilna biex jispjegana l mux illum forsi, anke iktar tard, biex jgħidilna kif ġew mażulin dawn l-esperti, għax huwa importanti li aħna ikollna analizi oġġettiva, l-iktar oġġettiva possibbli mingħajr Eh, kummenti politiċi. Il-politiċi aħna u l-kummenti namluhom aħna u aħna nistennew li l-esperti jkunu oġġettivi u imparziali. Grazzi, grazzi ħafna. Bla dubju se jkonna l-possibilità li niddiskutu dan. Istanati il l-mikrofonu lil Rosa. Si, Iva, jena naqbel 100% ma dak li għadu kif għal il-kollega Valesa jena u koll rrit eh, nitlop l komissjoni li ma kriterji intużaw biex eh, dan il-kontrat u jek eh, dinja li ma kumpaniji edin jiffinanzjaw dan l-istitut u eh, xverifiki saru dwar eh, lima eh, kumpaniji edin jifinanzjaw dan il-Varhofer Institute. Dan huwa dokument politiku, se għamlu kull partit tal-xelluk, PPM e ma se ta' xamlu, pero mhuwiex dokument oġġettiv. Il-rapport eh, jirrikonoxxi li mekanizmi eh, ta' appoġġ għall enerġi li tġeddet eh, għella spejjeż eċċessivi u skont il-kettieba qalu li l ta' appoġġ kienu ħzina mill-bidu r-rapport jgħid li hemm problema serja għaliex il faċitajiet amministrattivi fil- Spanja dak li waslu għal deficit fit tariffi tal-municipju dan ħarġu mhux mill-municipju imma mill-komunitajiet autonomi il muniċipji qatt ma kienu involuti f'dan u ma nafx għalfejn. Dan fil-paġna 16. Fu suġġett tal-paġna fil-fat 13 il-rapport jgħid illi eh, l-installazzjonijiet ta' enerġija li tiġġedded kienu eh, eh, kienu mibnija propju li direttiva tajt illi periodu ta' 11 sena mandu xejn xaqsam ma' 25 sena ta' dan il-rapport. U intom rajtu għalfejn hemm 25 sena u, u dawn is-sistemi ta' appoġġ kienu se jibqgħu fis għal 25 fis sena. 25 sena Issa kieku kella tonqos il-finanzjament eh, tal-dan l-istitut finħofferaw suħ illi eh, u koll eh, mot retroattiv għattajdu illi għatem u koll appell u dim il-qorti istituzjonali għadġa għanna din id-deċizjoni u din id-deċidiet favur il-bidliet li approva l-gvern U intom tkellimtu wkoll fuq suġġetti li huwa politiċizzat ħafna fi Spanja u żajtu eh, kelma li tuża biss ix-xelluk bħal il-kelma l-Ispanjol impuesto għal sol. Dana jintuża biss mill-partiti ta' xelluk, miex mhuwiex terminu tekniku għaliex ir-rata ta' ħlas għal konsum propju fi Spanja valida. U jiena nistaqsi jekk dik il-kelma din it-taxxa li qegħdin issemmu intom għalfejn qegħdin tużawha din il-kelma. il kelma użajtu l-internet, intom mortu fi Spanja u f'Belġu biex eh, kolkom informazzjoni għal dan il-rapport, min jelkom l-informazzjoni. Kolli najti diskont il-politika industrijali il-rapport juri ċar li kumpaniji Ewropej, mod partikolari il-Ġermaniżi, tilfu sem ta' suq tagħhom xoflam l-aħħar snin frabta mal-produzzjoni ta' eh, panelli fotovoltaiċi għaliex dan telfu in-negozju lejn iċ-Ċina fil-fatt ħafna minn dawk il-panelli li huma installati fl-Unjoni Ewropea jiġu miċ-Ċina. Intom taħsbu illi għanna nkomplu illi namlu dawn il-sussidji għal prodotti miċ-Ċina jina nitlob il-Komissjoni tajdinna kif id-deċidew illi eh, jgħatu dan il-rapport lil dan l-istitut u għalek fil-fat jina naħseb li l anti aħna aħna u mux dawk il-persuni tekniċi illi suppost kitbu dan il-rapport. Soror ta' son. Iva, grazzi ħafna. Imma li wieħed joqtol il-messagġir Eh, mhix ħaġa sew dana jorbot ma' ħafna minn dak li qalu ħafna istituzzjonijiet fuq il-politika tal reġija fi Spanja. Imma li wieħed iwaqqa istituzzjoni illi intażlet mis-segretarjat innifsu u għal dawk li aħna għedin għamnek naħdmu dejjem eh, nħossu illi il-segretarjat jazel eh, għal kbir u b'serjetà kbira naħseb illi wieħed jattakka lil dak li wassal il-messaġġ eh, miex ideja tajba. Jiena naħseb illi fil-fatt dak li fil-rapport jindika dak ir-realtà li illum jiena nixtieq nifoka fuq żewġ punti li mhux qed jgħiduhom huma dawn l-affarijiet imma li kemm il-darba intqalu dawn minn persuni oħrajn dwar il-politika tal-enerġija fuq enerġija li tiġġedded fi Spanja. L-ewwel punt importanti ħafna li rridu nisqu fuq u li rrid jitqis meta niddiskutu dan is-suġġett illi dak li għandu x'jaqsam mal il- prioritat, prioritajiet, per eżempju, eh, il-rapport għat jgħajt bl-Inglis. Uh, eh, to equality of economic conditions in the market. Asista eskrit. Ekk, miktub fil-rapport u fil-fattekku u skont din il-priorità rapport jikkonkludi billi jgħid li dan huwa ksur ta' din direttiva dwar l-enerġija li tinġeddet tal-2008. Din hija xi ħaġa importanti ħafna li dan il-kumitat irid iqisu. Ħaġa oħra li importanti l-kwistjoni tal- tal il-taxxa fuq ix-xemx li mill perspettiva tagħna dan il-ħlas addizzjonali li applika biss għal l-elettriku ġenerat għal konsum propju eh, u għal din ir-raġuni eh, dan il-produzzjoni għal konsum propju mhijiex ħaġa viabli fi Spanja. U għallek dawn huma elementi illi il-dan il-komitat għandu jisu u mhux qed noqgħod nidħol fil-meriti tal- uh, ta' għal-prinċipju ta' ċertezza legali ta' ċertezza legali u kif qegħdin jintlaqtu il-ħaddima fi Spanja. Mr. Maragall. Mr. Maragall. Sì, grazie, eh, presidente. non yo quiero ni allargarmi. Grazzi ħafna Signor President, ma tantx nixtieq inżid wis ma dak li għadu kemm qal il-kollega Sur Urtasun. Minkejja illi naqbel perfettament ma dak illi qalu, naħseb li rridu nirriflettu daqsxejn fuq dan l-istudju minħabba li jekk aħna rridu nikritikaw lil persuna li fil-fat prezentat dan l-istudju naħseb li kien prezentazzjoni wis asila jkolli ngħid u għalxejn iktar importanti li fil-fat sar studju speċifiku tajjeb iżda jekk aħna inħarsu lejn is-sitwazzjoni kollha kemmi fi Spanja tal-enerġija naħseb li rridu mbagħad nispjegaw lil nafusna għalfejn aħna ninsabu f'din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa. Per eżempju, l-aċċess għal kapaċitajiet tal-produzzjoni bħalissa fi Spanja li għandha x'taqsam mal-installazzjonijiet u kumpaniji kbar li ilhom li għamlu ċertu investimenti Iżda mar perspettiva politika ħna naħsbu li xorta waħda ikunu protetti dawn in-nies minn gvern illi qiegħed jipposponi u jestendi mod indeterminat dan it-tip ta' appoġġ u jwassala l iktar spejjeż li mhumiex ġustifikati f'dan is-settur. Jiena naħseb illi il-fatturi ekonomiċi huma ċari li mhumiex marbutin biss ma' petizzjoni iżda jistgħu jispjegaw il-proċedura li tista' tintwera tajba fil-graf tal-istudju ġifieri il-mod ta' kif deru l-daw l-ammonti kbar ta' investimenti fl-enerġija li tiġġedded speċjalment fl-enerġija ta' mix-xemx fi Spanja brabta ma' dak li aħna qegħdin niddiskutu wkoll bil-bidliet retroattivi dawn naħseb illi m'għandix taqsam biss ma tnaqqis il-prattika ta' tnaqqis ta' miżuri iżda aħna qed naraw ukoll li kien hemm bidla fl-investimenti li tista' twassal għal mod ta' kif aħna nistgħu nimplementaw l-anijiet tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-enerġija li tiġġedded jiena naħseb li perspettiva legali aħna qegħdin isna naraw illi ħan qed nagħmlu daqsxej ta' karikatura, qegħdin naraw li kien hemm investiment <coughs> ta' xi tmimmit miljun. Ta' euro li kien kontra dan l-istimolu fil-fatt ta' enerġija li tiġġedded jiena naħseb illi rridu allura nerġgħu nibdew minn fejn bdejna mhux nimxu bil-kontra kif sar sissa. Grazzi ħafna. Issa se nagħlaq il-lista, għandi sur Terry Cabras fuq il-lista u għara se nalaqa il-lista fuq l-istudju u naddu għal petizzjonijiet illi diġa ilum jistennew bizzejiet. Allora, sur Terry Cabras. Eh, Grazzi, President. Jina nishti nżid żewġ kommenti osra fuq ma dawk li għamlu l-kollegi tiegħi. Dan l-aħħar li tkellmu li naqbel magħhom fil-fatt. Żewġ punti ġenerali imma importanti ferm. L-eliminazzjoni tal-għajnuna kollha l-enerġija li tiġġedded fi Spanja mhux biss tmur kontra l-iżvilupp tal-politika dwar l-enerġija fl-Ewropa, imma tiffavorixxi il-politika tal-enerġija li hemm fi Spanja li tiswa l-iktar flus fid-dinja mill-Europa kollha da hemmhekk l-iktar olja l-enerġija, mbagħad hemm prinċipju tal-liġi Romana li tajt leges no retro trauntur. Jiġifieri ifisser illi ma tistax tagħmel il-liġijiet mod retroattivi. Ħlief eh, iktar u iktar meta da jkun hemm l-investituri li tkun tajtom garanziji min-naħa tal-istat imma huwa l-istat li jagħti dawn il-garanziji. Thank you very much. Well, I am looking out. To... Grazie ħafna. Jiena qed inħares barra mit-tieqa, intkom le, eh, sfortunatament, però nista' ngħidilkom li m'hemmx xemx ħaġa waħda nista' ngħidilkom li fi Spanja xemx żgur bħalissa llum qed tiddi. Jissa intkom kemm intkom fortunati mħabba fa. Jina ħanala id-dibattitu fuq l-istudju. Ħadna nota tal-pożizzjonijiet u tal-feedback tagħkom fuq dan l-istudju. U se nieħdu nota anki tal-konklużjonijiet eh, fil-konsiderazzjoni tal-petizzjonijiet li sta nibdew. Merista l-punt numru 11 fuq l-agenda. Għanna 14 il-petizzjonijiet, mux sena Rom biex nifranka ftit ħin. U għanna erba petizjonanti għawnek u senatikom il-mikrofonu għal 3 minuti kull wieħed. U nibda Jose Gonoso. Umbat Piet Foltrop. Umbat Alessandro Fernandez o Lorenzo Juan Castro Gillamico. Mela wieħed wara l-ieħor, mingħajr interruzzjoni u nismaw nisimawkom attentament u interessanti anki nisimawkom f'kuntest fejn l-istajjer tagħkom jintegraw lil xulxin. Five minutes? Ma nistax konna ħames minuti minn flok, tlet minuti? Ekk, bżon ħames minuti. Imma jekk le, provaw eh, titkelmu għat tlet minuti rapidamente. Mela, malaj, malaj, l-għonet nishtiqna ringrazzjakom minħabba li naturalment hija xi ħaġa sabiħa illi niċċelebraw ix-xemx li tisda li hemm bżonn aħna illi nużawha din ix-xemx li għandna fi Spanja fil-fat fi Brussell sena li għaddit kienet prodotta iktar enerġija fotovoltaika milli fi Spanja u dinja xaħġa li jastramba għan ispiegalkom għalfejn. Il-regolament, l għennet aħna rajna li kienem bidliet retroattivi legali, e kif għal fil-rapport, aħna maħnx f-pozizjoni privileġġata minħabba illi il-rata għall-installazzjoni jgħata 9%. Il U kienem anka taxxa li vera kienet iktar minn dak li huwa meqjus raġonevoli u l-investimenti e kif kienem skont il-ġurnal uffiċjal tal-Istat saru skont dak li ntqal mill-gvern aħna ħadnieh bħala fatt dak li kienem fil-ġurnal uffiċjal. Imparti minn hekk aħna naħsbu illi l-problema mhux biss hija retroattività ekonomika ta' din il-liġi, iżda ħloqna sistema fejn kien hemm nuqqas ta' fiduċja min-naħa tas-suq ħieles u qed jgħidu li dawk l-imprenditturi ħadu sbasa biex jagħmlu dawn l-investimenti. Issa rridu jikkalkulaw b'mod retroattiv l-ispejjeż illi huma nnefqu sabiex jagħmlu dawn l istess stati Uniti u kien hemm xi mil kien hemm xi 1700 każ li fil-fatt kien hija titqis bħala eżempju jiena naħseb li dan kollu huma affarijiet li ma jagħmlux sens u qegħdin joħolqu iktar nuqqas ta' fiduċja. U il-fatturi varjabli fil-fat jistaw jimbidlu iktar u aħna m'għandniex din is-sigurtà permanenti. Awek f'dan f'din l slajt tistgħu taraw il-nuqqasijiet li aħna kellna fil-billinja safra dawn miżuri retroattivi u issa bil-linja l-ħamra tistgħu taraw dak li ħajaffetwana bil fuq il-linja ħamra. Għawek aħna għedin naraw li prinċipju ieħor u li għed titpoġġa pina aktar fuq l-impjanti l-iktar effiċjenti u għed naraw li ħajkun hemm min ħajrċivi 50% inqas minn dak li kien previst fil e, u li kien imħabbar mill-gvern oriġinarjament. Issa meta tħarsu lejn il-taxxa solari apparti minn hekk għandna wkoll taxxa fuq eh, l-użu l-autokonsum u koll. Għana għedin naraw illi fi Spanja dawk illi fil-fat edin jappartjenu minnaħa tal-partit tal-partit Popolari jużaw din dan il-kunċett ta' sikwit ġbir taxxa fuq ix-xemx, Santax. U naħseb li xkilem l-istattif iżda tant u magbar li mhux qed tkun implementata din it-taxxa l-autokonsum fi Spanja hija tikkontribwixxi għan network minħabba li għandu ukoll perċentwal fiss Iżda parti minnek hekk aħna maħniex ħan nitolbu xi eh, ħlas lura iżda li nixtiequ li ma jkunx hemm xkiel ta' tip ekonomiku l-autokonsum u l-konsumatur qed jikkontribwixxi għal dak jikkonsma iżda naħseb li hija xi ħaġa assurda illi pereżempju xi ħadd li jaqbad u jmur eh, bir-rota pereżempju tobbligaħ li jħallas l-istess ammont li daqs li kieku qiegħed isuq karozza u juża l-petrol pereżempju ma tagħmilx sens. Iżda parti minn hekk jiena naħseb li dan huwa dritt ta' ċittadini, kulħadd għandu dritt li jkollu eh, dawn il-panel solari fil-ġnien tiegħu jew funkela fuq il-bejt, jiena naħseb li għandna eh, dritt aħna bħala ċittadini li jkollna dawn il-panelli solari minn flok mingħajr skużawni minn noqogħdu nħallsu l-ebda tip ta' taxxa fuq l-użu ta' riżorsi naturali ħessina l-kulħat jina naħseb li iva hemm bżonn li jkunu imposti ċertu kontribuzzjonijiet fuq il użu tan network iżda dak li ma tużax mhux għalfejn tħallas għalih. U jiena naħseb ukoll li għandna nirreferu għal fatt li bħalissa Issa li qed naraw li l-Kummissjoni Ewropea kienet sors tal-ħarsin tal-liġi li tista' istatenna sabiex aħna fil-fatt nsolvu problemi li kienna f'pajiza li ittieħdu wkoll minn pajjiżi oħrajn u qegħdin itelfu wkoll id-dera tajba tal-Unjoni Ewropea fejn iċ ċittadini Jiena nasab li dinja problema mhux bi Spanjol, iżda problema tinħass anke f'partijiet oħra tal-Ewropa. Għandi n-reġuni aħna it kummissjoni ħatenna. Darwaqt għaf. Iva, il- talba li saret fuq il-gvern Spanjol li fil-fatt tissa li qed jimplementa din il-miżura legali disa snin wara il-fatt li qiegħed joħroġ b'din it-teddida ħadd toħroġ qed twassal l-iktar nuqqas ta' sigurta. U minħabba fek aħna qegħdin nitolbu lill kummissjoni Ewropea li tibda proċedura ta' ksur tal-liġi kontra l-Gvern Spanjol dwar ir rumarazzjoni dak li għandu xieqsam u kol tidif tal-sigurta legali. U nixtiequ li ssir ukoll investigazzjoni s sistema Spanjola ħalli bekk aħna jista' jkun iktar sigurtà legali u nibqgħu naraw il-Kummissjoni bħala sors ta' sigurtà legali u s-sina aħna nitolbu li jsir rapport ukoll fuq l-impatrijali tal-autokonsum f'sistema fejn hemm ħafna eh, xkiel amministrattivi u anka finanzjarji. Aħna pajjiż fejn għandna ħafna xemx tiżreċ il-ħin kollu iżda naħseb illi hemm bżonn li nużawha u aħna fil-fatt rajna li kien hemm maħluqin ukoll xi 25,000 posta xogħol ġdid f'dan is-settur, ġifieri xi ħaġa tajba wkoll. Mela issa nagħti l-mikrofonu lil Sur Holtrop. Grazie ħafna, President. Nishtiq nitkellem f'lingwi differenti tal-Unjoni Ewropea. Un se nibda bil-Ġermaniż. Dan l-aħħar aħna fil-fatrajna li aħna xtaqna nipparteċipaw fl-enerġija li tiġġedet saqsewni jekk Spanja kienx pajis fejn nistaw ninvestu iva bla dubju Spanja huwa post fejn wieħed jista' jinvesti bħala stat membru għandna prinċipju ewlieni imħares iżda naħseb il-gvern Spanjol kisser kontra dawn il-liġijiet u Aħna u kol ressaqna bas il-kastana qoddim ħafna rati u mis-sena 2012 kien hemm ukoll ħafna każijiet li tres qoddim il-Kummissjoni Ewropea fil- uh, Direttorat li kien immexxi Missur Gunther Uttinger li kien immexxi l-qasam tal-enerġija dak iż-żmien. Aħna kemm il-darba konna mitluba sabiex nrisqu l-kastana qudiem il-qrati nazzjonali u Spanja huwa il-pajjiż fejn Eh, tresqu l-iktar eh, każijiet internazzjonali kontra il-kumpaniji Spanjoli stess. Għan kompli bl-Spanjol. Il-orti vota erba għal tlet voti, erba li kienu jgħidu li kollox kien permess u tlieta li kienu jgħidu illi eh, dawn ir-regoli kienu nulli. Un bat deċidew li dan ma kinux jiksru il-prinċipju Ewropew ta' fiduċa leġittima mingħajr ma joħlo uh, eh, sara u anki diskutew ukoll suġġetti ieħor din hija sentenza fuq il-reġun ta' Mursja imma r rizorsi tal-każi konkreti għadhom ma ġewx solvuti. Issa rridu naraw jekk il-Kummissjoni Ewropea b'mod ġenerali u s-Sinjur Kanjete b'mod partikolari u mniex se jħallu l-affarijiet kif huma u dana se jagħmel ħafna ħsara li dak li rridu jinvestu fl-enerġija fl-Unjoni Ewropea u nkellek u se jwaqfu din is-sitwazzjoni kif rajna fil-rapport minnar fiduċa ma jkunx hemm investiment l-wieħed eh, irrid iktar li ħiva ma dana kollu se jedet l-għaniet ta' penetrazzjoni tal-enerġija li tiġġedet minn issa sa' l-2020. Duurzame energie in Spanje is niet alleen een kwestie van het aantrekken van investeringen, maar vertegenwoordigen. L'investimenti investimenti fil-Spanja jirrappreżaw ukoll ksur ta' drittijiet bażiċi u f'prinċipi fondamentali ta' stat ta' dritt illi il-Kummissarju Timmermans irid garantixxi fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-produtturi tal-enerġija li tiġġedded fi Spanja ġew imweda kompensazzjoni speċifika u libera u issa bidlu ir-regoli u ħafna stennija sfat fi xejn U dana huwa kontra l-leġislazzjoni Ewropea. U għanna anki eh, problema tal-protezzjoni. Membri tal-Parlament Ewropew nitlobkom li tatu l-Kummissjoni Ewropea eh, il-possibilità li jibdew procedura eh, proċedura ta' ksur kontra Spanja għaliex huma kisru l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea bħal Eh, l-istennija legali u l-protezzjoni. U biex id-drittijiet ta' ċittadini jiġu restaurati fi Spanja. Dan nitolbu mhux biss tal-Spanjoli, ma anke għall europa kolla kemmi jekk il kommissjoni tittollera din ħaġa, pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea se jkomplu għamlu l-istess ħaġa eh, f'setturi oħrajn u iżidu l-arbitraġġ internazjonali u bekk l-Unjoni Ewropea sir territorju mux zgur fejn id-drittijiet ta' ċittadini mumiex protetti adegwatament. Issa kontra ċerti aspetti eh, eh fil-paġna 20 kif għalti is-Sinjura Winkler fil prezentazzjoni mux veru li l komissjoni Ewropea mandi strument. Dana għamħabba fil-tajt li id-direttiva tajt il-retroattività miex permessa. Il-prinċipi tal-liġi Ewropea bħal kas IBV u Alans huma applikabli u il-Kommissjoni Ewropea għanda l-istrumenti e, biex tibda e, proċediment kif jena qed nitlob. Inħalli hawn nalaqgħu. Thank you very much. Grazzi. U issa Naddi il-mikrofonu l-Sur Fernandez Lorenzo. Signora Presidenta, signora Signora President, signori membri parlamentari, nishti nirringrazzjakom tal-li tajtuni din l-opportunità li nkun għawek illum minħabba li nishtiq nitkellem fuq il-problem li għanna fi Spanja fuq l-autokonsum tal-enerġija bl-enerġija li t-ġeddet minħabba Issa il-fat fil-fat li jiena għandi ir-wol fix-xogħol tiegħi li għandu x'jaqsam ma' dan mhux qiegħed hawnhekk sabiex nitkellem fissem xogħol tiegħi, iżda nitkellem fissem il-ċittadini kollha tiegħi. Jiena għal ċittadini tiegħi koll ċittadini bħali d-deċidejt li fil-fatt nivvjaġġa nħallas minn buti ħalli nippreżenta l-interessi ta' kulħadd. U fil-fatt fil-digrit illi kien publikat tal fuq l-autokonsum fit-18 tal-lun tas-sena 2013 jumejn wara jiena iddeċidejt li nressa petizzjoni fiħdan change.org u fil-fatt kien li petizzjoni li kienet appoġġata minn 45,000 persuna u l-lum għandi iktar minn 249,000 firma illi appoġġaw din it-talba U fil-fatt, għan naħseb dan ħafna fuq situazzjoni politika li għanna fi Spanja u l-elezzjoniet li ħajkonna nar il-ħadd. Dak li huwa ċert huwa li liġ li tiżista fi Spanja numru 5 tas sena 2006 tal-10 ta' April fil-fatt tipprojbixxi li wieħed jaħdem f'imprizi privati brabta mal post li huma għandhom bħala politiċi f'dawn l-aħħar sentejn. U aħna rajna li kien hemm ukoll nuqqas ta' kompatibilità wkoll fl-imġiba ta' ċertu politiċi f'ċertu ġurnali u gazzetti nazzjonali fil-fatt rajna li kien hemm ħafna nies li kellhom postijiet politiċi importanti. Hekk kif eh, kien hemm fil-fatt fil-edizzjoni ta' Ottubru tas-sena 2015 aħna rajna li kien hemm ċertu installazzjonijiet tal impjanti u apparat enerġija fotovoltaika l-autokonsum. Iżda aħna naħsbu wkoll li għandna dan id-dekret li ħaj jkun jgħat jkun implementat skont l-artiklu numru 3 li jgħid li l-installazzjonijiet li mhumiex marbutin ma' network ħajkunu meqjusa li huma marbuta man network bl-effett tal-applikazzjoni ta' dan id iġifieri s sistema li tista' ħajkuna sistema li ħatevita li kunem miktar investiment fil-network, jek namel taqbila jina l-ura jisni et nizra siġra ta' tuffiħ fil-ġnin tijaj u kull darba li ta' naqta tuffiħa um, eh, jirrabjaw miħaj minħabba li jena man kuxet nħallas il-ħamessin ċentezmu li l-tarfrot li kukun ixtrija minn għandu t-tuffiħa jena naħseb li diġħaġa ma ta' sens u din hija problema li mhix bisseda fi Spanja, anka fil-Belġju, Danimarka, Franza u l-Italja u fl-Amerika eh, ta' fuq. Jiena naħseb illi dan huwa xkiel għall avvanz li għandna f'pajjiżna u parti minn hekk il-miżuri l-oħrajn f'dak li għandu x'aqsam ma' l-enerġija u anke x'kien amministrativ dak li għandu x'aqsam il-konsum. U aħna nqablu l-nfusna mal-Portugal fejn wieħed irrid jinnotifika jekk ikollok użu ta' wieħed punt ħames kilowatt. Ma jkollok xalfejn, jekk taqbas dan l-ammont għandek bżonn li titlob għal liċenzja tal-produzzjoni. Aħna tant għandna eh, enerġija sonali f'Ispanja illi jagħmel sens li fil-fatt il nużaw din enerġija, ma jagħmilx sens li jkollna dan il-xkiel kollu. F'Ispanja kien hemm spiża ta' iktar minn 800 miljun ta' euro sabiex jinxtraw id-drittijiet tal-missjonijiet ta' CO2 ħalli bekk nkunu nistgħu nlaħqu aħna mal-anijiet li kienu stablitu fuq livell Ewropew. Apparti minn hekk fis-sena 2015 20.3% tal-enerġija l-elettriku biss eh, kienu ġejja anzi mill-karbonju, 3.1% biss mill-enerġija mix-xemx. Jekk joġobkom nitolbukom sabiex tgħinuna aħna eh, nresqu del-kastana u eh, nħarġu l-enerġija li t-ġeddet u iktar nadi. Grazie. Grazie ħafna u laħar kellim fuq dawn il petizjoniet u s-sur Juan Castro Gil Amigo. Signora Presidenta, eh, estima... Signora President, signori, kontrarjament għal dak illi eh, eh għadu kif għarra l-kollega tija jena l-lum minix Juan Castro Hill, segretarju ta' Ampier, assoċjazzjoni li t-rapprezenta iktar minn 60.000 familja spanjola li jproduċu enerġija fotovoltaika. L-lum jena gwardja eh, jena Baldo, eh, per eżempju, parrukier Valencia, eh, jena Silvia għallema fi Spanja, jena Isabel persuna li eh, taħdem fl-amministrazzjoni f'Andalusija, jiena persuna normali. Dawn il-persuni kollha huma jien u l koll għedin għamnek u dimkom u jitolbukom il-ġustizja. U għedin jitolbukom il-ġustizja għalix intom eh, l-axħar rikors għalina bejn l-2007 u l-2009 iktar mis 60.000 investitur zaħir id-deċidejna illi ninvestu il-flus li konna faddalna eh, fil-impjanti fotovoltaiċi fil territorju spanjol bħala zgur intom tiftakru il-direttivi kienu jobbligaw l-istati tal-Unjoni biex jamlu biex jinvestu f'dawn il-teknoloġiji u f'Ispanja ħafna gvernijiet differenti kienu joffru l-ċittadini garanziji tal-istat għal dawn l-affarijiet b'dati u periodi eh, ċari u konkreti. Issa dawk il garanzija tal-istat eh, ma kienu jiswew xejn mill-bidunet fil-fat f'ħames snin bidlunna b'mod retroattiv ir-retribuzzjoni sa' 10 darbiet veru, forsi ma temnux imma vera li 10 darbit għom u waslu it-naqisa 50% mill-retribuzzjoni li weduna fil-bidu u poġġew is-sitwazzjoni il-familji tagħna f'sitwazzjoni verament diffiċli. Ftit ġematilu il rati Ispanjoli ħarġu sentenzi u deċiżjonijiet fuq eh, l-aħħar eh, attakk fuq il-produtturi tal-enerġija li t-ġeddet u qalu illi minkejja il-bidliet eh, il-bosta bidliet li saru xorta waħda ma kienux qed imorru kontra l-prinċipju ta' sigurtà legali u fiduċa leġittima mill-perspettiva ta' liġi komunitarja għaliex inkredibilment għastemnu eh, ma kienux jarraw raġuni għalfejn kella titressaq dil-kwistjoni qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja mill-maġistrati, mill-seba illi ħadu din id-deċizjoni, erba għallu illi il-bidwi, l lima il-ħaddim tal-gvern u il-pensjonant eh, missom femu qabel illi kienu sejjit u bijom u l-oħrajn għallu moċċar ħafna illi rridu jirġa qed konna qed nippruvaw nikbu l-istorja u li konna qegħdin irdu l-fiduċa fil-liġijiet u fl-istituzzjonijiet jiġifieri tlet maġistrati dawn mill-Qorti Suprema. Issa, tistaw tarraw kemm hemm bżonn li tinkiseb il-fiduċja fl-istituzzjonijiet li l-Kumitat ta' petizzjonijiet li ġabna hawnhekk mingħajr ebda dubju min-naħa tal-Kumitat tal-Enerġija li huwa ex-Ministru tal-Gvern illi farrakna laqqas biss qed jagħmel referenza waħda għal petizzjonijiet tagħna fuq dak li aħna batejna mill-2013 il qudiem bħalli kieku ma ġara xejn xejn ma kelma, laqqas kelma waħda fuq dan dawn il-bidliet retroattivi għaxar darbiet tal-liġijiet li japplikaw għad direttivi komunitarji u li jekk imorrux iva jew le kontra l-prinċipju ta' fiduċa leġittima u sigurtà legali fil-ambitu Ewropew il-rapport li smajna l lu inqal xi ħaġa li konna diġana fuq iva li kull stat jista' jilħaq l-anijiet tiegħu kif iritu, imma dan ma jfissirx bebda mod li jistgħu imorru kontra drittijiet li huma imnaqxa fil-liġi Ewropea. Fl-Ewropa kollha qegħdin naraw sitwazzjonijiet ta' eh, distanza bejn iċ-ċittadini u l-politikanti u raġuni għal dan kollu huwa li meta sir taħwida ta' dan it-tip ħafna drabi wiz drabi rabbi eh, wieħed iwaħħal fl Robert Schumann u ħabib tiegħu Jean Monnet ħolqu dak li hu aħna nqisu propju il-bidu tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm il-bidu tal-komunità tal-azzar u tal faham u għallu illi minnajr il-kontroll ta' dan ħadd ma kien se jkun jista eh, jirbaħ il-gwerra li tinqala u aħna din it-talba li qegħdin nagħmlu hija prova oħra ta' dan li l-jum ġodda ta' ġenerazzjoni ta' enerġija qed isiru dawk l-iktar importanti fid-dinja kif f'ċerti pajjiżi bħal fi Spanja ma jridux li kunu dawn fidejn iċ-ċittadini u biex ma, ma, ma jispiċċaw xek edin jikkalpestaw da konna nemel jekk joġobkom intom għandkomx tkunu kompliċi ta' din il barbarieta u għandkom eh, titolbu l-mexxejja ta' Spanja biex jirrispettaw il-dritt il-liġi Ewropea kull aspett tagħha. Thank you very much for your intervention. I now turn to the Commission again, Mrs. Ayia and Ms. Signora sinjura Ajija u Sur Stein Kohl. Grazie ħafna. Grazie anche lil petizjonanti għal prezenza home u għall intervenzjonijiet ċari. Il-petizjonijiet li qed nirrigwardaw lum jirrigwardaw l-enerġija solari. U nistgħu niddistingu bejn żewġ kwistjonijiet. L-ewwel waħda il-bidla fil-skemi ta' support u it-tieni waħda hija il regolament Spanjol Fuq l-ewwel kwistjoni jiena diġà għat meta għamilt il-kommenti tiegħi fuq dan l-istudju li ġi preżentat illum li l-Kummissjoni e pubblikament esprimit kritika fuq il-bidliet ta' dawn l-iskemi li saru f'ħafna stati membri u fostom Spanja. Peress illi naqsu l-fiduċa tal-investituri. Fil-gwida tagħna aħna nidentifikaw l-aħjar prassi u waħda minnhom hija propju din illi bidliet retroattivi jew mhux mħabbra għall-iskemi ta' ta' appoċ għandhom jiġu evitati għax innaqsu l-fiduċa tal-investituri. Però id-direttiva ġdida tal-enerġija tati diskrezzjoni lill istati membri fuq lima skemi għandhom jużaw l-istati membri jridu jisodisfaw il-miri nazjonali sar-2020 u anki li introduċu miżuri li huma emmek biex jizguraw illi l-enerġija li tiġġeddet ikolla il-proporzjoni indikat. U t-permetti li huma japplikaw anki eh, skemi ta' support u għandhom diskrezzjoni totali fuq dan. Il-Kummissjoni edha segwi il-performance ta' Spanja biex t-identifika eh, effetti possibli tal-bidliet fuq il-miri. Skont id-data aktar aġġornata, Spanja eh, miexa tajjeb fl-2014 eh, Eh, laħqet 6 miljoni ta' euro eh, u hija aktar mill-mira għax hija 12%. Fuq dak li għandu xaqsam ma l-istennija u ċertezza, meta wieħed is il każ tal-orti ta' ġustizzja il-rati nazjonali huma fl-aħjar pożizzjoni biex ikunu jistaw jaraw jekk dawn il-prinċipi ġewx eh, sodisfatti il-rati fi Spanja approvaw il-bidla fl-iskemi ma kienux kontra il-liġi u il-Kummissjoni tħoss illi memx bażi legali suffiċenti biex tibda proċedura ta' ksur kontra Spanja. Dana ġi mill-implementazzjoni tal-direttiva ġdida, revizjoni tal-direttiva li edin nipreparaw issa qabel l-aħar ta' sena timmira biex tinkludi dispożizzjonijiet biex tiżgura għafas e, regolamentari iktar stabbli Et nipprovaw niddefinixxu regoli komuni illi jikontribwixxu li jkun hemm bidliet retroattivi. Fu l-intervenzjoni, fu il-self-consumption, E għajmu e kwestjoni importanti, aħna impenjati biex eh, tejn il-konsumaturi jamlu il-self-consumption u fl-2015 lanċajna strategija ġdida u għawnek em unjoni enerġetika u aħna nixtiequ li ċittadini jieħdu l-ownership ta' transizjoni tal-enerġija li jieħdu sem fi su attivament u anki biex niproteġu il-konsumaturi vulnerabli. Wara din il-vizjoni, il-Komissjoni il prezentat komunikazzjoni li bħalissa qed tiġi diskussa fil-Parlament u din il- dan il-ftejm ġdid u għabbażat fuq strateġija libera biex nejnu li l-konsumaturi jifrankaw u jifadlu l-enerġija biex jgħatu alternativi iktar wisa u fl-istess ħin iżommu l-iktar livelloli tal-protezzjoni tal-konsumatur. Publikajna xi guideline illi identifikaw l-aħjar prassi biex jappoġġaw il-pajjiżi Ewropej biex jipromovu self-consumption b'mod kostruttiv Fuq il-kas speċifiku tar-regolament Spanjol fuq self-consumption, illi jintkom għamiltu referenza li għaf l intervenzjoni ta'kom, il-Kommissjoni irċevit ħafna l-menti u servizzi tagħna bħalissa qegħdin janalizzaw dawn eh, l-menti biex jaraw jekk dan ir-regolament u et jikser ir-regolament eh, Ewropew. Anki jekk il-petizjonanti edin jajdu illi jem ksur tal tal-regolament ta, ta, ta u tal-direttiva. U jem ħafna unitajiet bħalissa għati jistudjaw il-kazijiet u jekk jaraw li jem kas naħna eh, se niktbu l-petizjonanti biex najdu l-om xinu mal possibilitajiet Edden nħarsu anke il kwistjoni tal-autokonsum, b'mod iktar eh, ġdid bil-mira ta' revizjoni illi ma fiex lebda politika speċjali għal dan it-tip ta' ġenerazzjoni. Grazzi. Issa niftaħ il-dibattitu għandi seba kollegi, tmin kollegi, desa kollegi li jishtiqu jitkelmu, għaxar kollegi. Melissa nala il-lista illi ifesser illi se jkonna tminja Spanjoli u tnejn mhux Spanjoli. L-ewwel is-Sinjura Lopez Belenko. U qabel ma nagħti l-mikrofonu lilkom nixtieq nitlobkom il-koll anki tremosa. Nitlobkom il-koll mhux iktar minn żewġ minuti kull wieħed għax inkella se nibqgħu sa nofs il-lejla u jiena ma nistax impossibbli għalija. Grazie ħafna, Signor President, u grazie ħafna u koll l li għedin, l-petizjonanti li kienu għawek, sabiex jiprezentaw l-petizjonijiet. l nett l-effetti ta' dawn miżuri retroattivi u l-fat li tneħħew is-sussidji waqfu l-implementazzjoni u l-innovazzjoni f'dan is-settur. Dinja ta' pena ġuridika u kol ta' piż finanzjarju għal teknoloġiji li kienu edin juru li jistaw jibdaħlu ċertu ntrajtu finanzjarju. Aparti minn hekk aħna rajna illi għanna għanna istata politika industrijali illi fil-fat jiffukaw fuq t-tip tal-enerġija li t-ġeddet <coughs> bużu aħjar u konsistenti u t-tip. Waparti minna kaħna qegħdin nipenalizzaw b'mod li mux ġust forum li mhumiex ċentralizzati ta' ġenerazzjoni tal-enerġija li mhijiex ħaġa li nistaw li ġustifikawa u laqas il- il pisa titpoġġa u taxxi fuq eh, l-autokonsum. Jiena naqbel perfettament ma dak li ntqal mill-petizzjonanti, iżda nixtieq li nfakkarkom illi dan li qed ngħidilkom mhijiex l-opinjoni tiegħi. Ġifri l-opinjoni ta' membru parlamentari Ewropew u laqas mija l-opinjoni ta' segretarjat tal-Peti, iżda l-opinjoni tal-Kumitat Industrijali li dan l-aħħar adotta rapport dwar is-sitwazzjoni fuq l-enerġija li tiġġedded u jiena kontrapporter għal dan. Ir-rapport għal din raġuni nista' nikkonferma dak li għandna fir-rapport eh, tal-kumitat tagħna l-opinjoni eh, illi qed nirrappreżenta hija il-rapport eh, l-opinjoni li prezentata fil-rapport dan il-Kumitat u nittamaw li aħna nkunu nistgħu nilqu ftehim anke fil-votazzjoni, jiena naħseb li hija li l-kompetenza tista' twassal għal sussidji maħbijin minn flok allura għal dawk li huma gbaru li l-om jinvestu izmin fl-enerġija tradizjonali tal-karbonit, tamma nkun sona fanza fuq dan il-punt. Mrs. Lopez, Mr. Lopez Blanco. Mr. Lopez Blanco. Mela, Eva, jena fil-fat kont eh, Blanco, jena Blanco Lopez, mux Lopez Blanco, ma ma importax naddijilek. Għandhom raġun. Eh, eh, da il-kellima li tkellmu qabli u għamlu referenza għal plenarja, l-plenarja set ta' prova id-darba li jmiss u eh, intom tafu li jien għandi rispett kbir għas sinjura Estaras imma dan mhux eh, dibattitu ta' xelluk jew tal-lemin huwa dibattitu fil-enerġija rinnovabbli dak li qed jagħmel pajjiż tagħna fuq regoli ta' b'natura retroattiva li qiegħed eh, jedet l-investituri, investimenti illi saru minn kuma ma kienux kumpaniji kbar li għamlu dawn l-investimenti kienu ċittadini li kellhom fiduċa fl-istituzzjonijiet, fil-mexxejja tagħhom u dawn tradew il-fiduċa tagħhom meta bidlu regoli b'mod retroattiv u propju issa jgħat jeqred dawn l-investimenti. Jiena fuq dan qed nitkellem familji li ħafna minnhom eh, depozitaw eh, il-flus li kienu fadlu f'mekkaniżmi illi eh, issa ġew revokati mingħajr ebda kumpens. Il-ħamis li ġej se jkun hemm dibattitu fil-Parlament jiena senerġa senerġa se nerġa' nisħaq fuq dan il-punt għalhekk Jiena kont qed eh, nisma' affarijiet hawnhekk li kont nippreferi kiku ma smajtemx, ma smajtomx. Jiena nagħmel parti mill eh, grupp eh, u minn partit illi verament insista biex ikun hemm avvanzi fil-qassam tal-enerġija rinnovabbli. Jiena minn dawk l-affarijiet li smajt minnom minnhom nippreferi kiku ma smajtomx hawnhekk u aħna minna f'dan is-settur għaliex ħassejna li kien pożittiv għal pajjiż għall ekonomija sabiex ikonna enerġija nadifa u kien eh, il-gvern tagħna li sfortunatament eh, dana id debattitu qed isir f'mument eh, meta ġejjin elezzjonijiet oħrajn issa Imma aħna ma rridux nitkellmu fuq ipotezi, imma aħna naħsbu li regoli waslu għal inċertezza, inċertezza legali, ħafna dubji u eh, eh, Spanja li kienet qabdet it-triq lejn l-enerġija rinnovabli u eh, issa nsibu l-Ispanja issa tilfet l-interess f'din it-tip ta' enerġija għalhekk aħna se nappoġġaw il-petizzjonijiet illi saru nħossu li għandu miftuħin fil-komitat, il-komitat, il-komissjoni eh, tirrevedi l-pozizjoni tagħha mhux biss f'termini tal-enerġija rinnovabbli imma anki l-leġislazzjoni u taqbes għal konsumaturi għax aħna fuq da nitkelmu nitkellmu fuq il-konsumaturi. Thank you very much. Grazie. Angela. Muchas gracias. Buenas tardes. Grazzi għar nofsnar tajjeb l-għonet nishtin ringrazzja l-petizjonanti u anka l-dawk li faslu dan l-istudju maħabba li permettulna nifmu il-situazzjoni fis-settur tal-enerġija li tiġġedded fi Spanja huwa diżastruż. Minnaħħa l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tgħid fit-tweġiba l-petizzjonanti illi ma kienx hemm ksur tad-direttiva tal-liġi tal direttiva eh, tal-enerġija li tiġġedded iżda l-gvern Spanjol ma żamx mal-obbligi tagħhom anke dak li għandu x'jaqsam fil-qasam enerġetiku biex nagħtu eżempju fost affarijiet oħra u allura skont ir-rapport li kellna l-bieraħ ukoll naħseb li għandna nitkellmu da xejn fuq l-imparzjalità ta' dan il-kumitat, iġifieri fis-sitwazzjoni li nsabu aħna fija. Illum naħsbu li għanna kummissarju responsabli għall-enerġija li kien u huwa suspettat li kien imdaħħal fi skandli maħabba interessi privati u aħna fil-fatt nasbu li dan qed imur kontra l-interess pubbliku u dak li qed niddiskutu llum naħseb illi joriġina fil-politika illi aħna rajna li kienet implementata f'pajjiżi il-Ministru tal-Enerġija fil-fatt Jiena nista' ngħidha din il-ħaġa minħabba li jiena mill partiet ta' Xelluk li vera kien kienet imposta din it-taxxa fuq ix-xemx u Issa naraw li għadna din it-taxxa illi ħad tkun ikkompjata wkoll f'pajjiżi oħrajn Ewropej bil-kompliċità tal-Kummissjoni Ewropea illi fil-teorija dejjem favur l-enerġija li tiġġedded iżda fil-prattika naħseb illi qegħdin imorru dejjem għalajnu favur l-interessi privati. U minħallas l-iktar jinnasab l-interessi tal gvern tagħna u l-miżuri retroattivi u l-eliminazzjoni tal-lajnuniet u sussidja naħseb li dan jikkostitwixxi ksur ta' drittijiet bażiċi u ewlenin ta' drittijiet tal-bniedem u kontra id-dritt tal-autokonsum tal-enerġija ta' ċittadini u jiena nixtieq nfakkar l-Unjoni Ewropea tista' u għanda ikolla model ta' produzzjoni sovran, sostenibli <coughs> anka mill-perspettiva ekoloġika u rridu n-implementaw miżuri li jistaw jisu kol elementi li huma importanti ħafna ġifiri ġlida kontra l-faqar f'termini ta' ċess l-enerġija u elettriku u li nifavorixxu transizzjoni ta' sorsi tal-enerġija l-enerġija li jġedded. Jiena Dal-waqt ħanala, Cecilia, jiena nixtieq il-għen qabel kollox nappoġġa dawn il-petizzjoni petizzjonijiet. Minħabba li dawn huma kwistjonijiet verament sensittivi u għandna ħafna petizzjonijiet fuq l-istess suġġett, jiena nixtieq illi nifilwawhom bejn il-koordinaturi iżda forsi li għandna ikonna grupp kek kif għandna fuq suġġetti oħrajn ħalli nkomplu nsegwu dawn il-petizzjonijiet ħalli nżommu ruħna aġġornati fuq dak li qed jiġri eh, fuq din il-kwistjoni. Naħseb nista' nefa' Thank you very much. And now I remind colleagues, please Grazzi. Esta nitlob il-kollegi e jirrespettaw il-ħin li ġo minuti. Grazzi, signora Presidentu, grazzi l petizjonanti. Jena mux se nitkellem fuq il-pozizjonijiet politiċi biex ma kalkużawnix li edan li t-namel il kampanja imma naħseb l-affarijiet jitkellmu għalihom infushom. Jiena se nibbaża ruħi fuq ir-rapporti li tlabna li hekk għandna dubji dwar ir-rapporti li tlabna aħna se naqbdu triq perikoluża ħafna ma kunux nistgħu noħorġu minna għalek li wieħed eh, ikollu dubji dwar il-xogħol li tkun għamlet il-Kummissjoni stess hija xi ħaġa pjuttost perikoluża. Id-deċiżjonijiet tal-Gvern Spanjol fuq l-autokonsum u t-taxxa fuq ix-xemx pereżempju u eh, eh, dana e, e, jibiddel mod negattiv il-klima fi Spanja li kienet tiffavorixxi l-investiment u dana kien u wkoll biex nilqu l-anijiet tal-2020. Issa naħseb illi rridu nfakru illi għatem ħafna kazijiet illi din u il-qorti kostituzzjonali illi għat mux ma teħdiċ deċizjoni fuqom ġifiri il-problema hija retroattività fil-fat ftit zminilu eh, kien hemm eh, meqjus bħala illegali xi deċiżjoni fuq eh, iż-żwieġ illi issa iddeċidew illi huwa illegali għal volja kienu li jeżisti għal ħafna snin. U r rapport jgħid ukoll li dawn il-miżuri waslu għal telf ta' eluf ta' postijiet ta' xogħol, inqas post ta' xogħol, inqas ta' xex, iktar spejjeż soċjali għalhekk dana eh, eh, għatmu taġit, il-Komissjoni għettajdinna li l-pajizi għandhom il-libertà dwar kif għandhom jappoġġaw l-enerġija li tġeddet imma irridu jappoġġawa. U naħseb li dawn il-mizuri għedin ipotri iktar bsaten fil-roti. U dana jista ikollu eh, effett f'pajjiżi l-oħrajn ta' l-Unjoni Ewropea tinsewx illi anki eh, fil-Ġermanja eh, kien qed isir dan għalhekk naħseb illi għal dan l-affarijiet kollha il-Kummissjoni għandha żomm miftuħa dawn il-petizzjonijiet kollha. Budil Valero Bosch. Grazzi. Valero. Smikkel. Eh, Grazzi. President, Ah, jina ħsibt li kienu Spanjoli biss, ma u żewġ persuni li mhumiex Spanjoli se jitkellmu b'lingwi oħrajn. E, hija komprensibli li għandna din id-diskussjoni llum. Issa fl-2016 aħna suppost edin nirrispettaw il-Kyoto fl-2006 u fl-Svezja stajna inżidu anki b-6% xkonna irnexinna nizlom ħafna. Fi Spanja tew il-possibilità li jżidu b-15%, però mbagħad fil-2006 meta kien hemm il-midden eh, review l-Svezja kienet naqset b-9% u għal daqstant kienet għandna maġni ta' 11%. Imma l-Ispanja kienet zidet u tnaqset il-15% sar u kella zida tal-51% fl-emissjonijiet tagħha. Is-Sur Lopez Banco għal illi issa edin isiru ħafna fajtu l soċjalisti għamlu ħafna fajt biex jizguraw li jkunu jistaw jirsolvu din il-problema. U issa darboħra qed naraw din it-taxxa fuq is-xemx illi dan huwa ila għaddejja wisq. U aħna għanna l-istess sens fl-Izvezja aħna kellna il-gvern illi qed jipprova jnaqqas il-karburanti fossili u qed jnaqqashom u qed jeliminhom kompletament u aħna fl-Ispanja ma narawx l-istess paragun fil fejn noqotien fis-sajf fi Spanja fejn nipprova u nuża is-sistema tal-gas u għapost zaħir, però possibbli illi ikkonna l-gas indispensabli u kienem ħafna persuni interessati fis-settur, anki fit danimarka per eżempju, però fl-istess ħin nista immur u nishtri il-panelli solari illi huma uh, illi huma faċli pero fl-Ispanja dawn ma mhux possibbli li wieħed jixtrihom u jistallhom bħal eh, fl-Iżvezja. Meta jiena xtrajt id-dar tiegħek kien fl-istess ħin illi eh, kienet qed tiġi diskussa din il-liġi u jiena bħal ambientalista rrid illi kolli dar illi nkun nista naqdi il-bżonnijiet tiegħi illi tkun autosuffiċenti fl-enerġija. Imma dan mhuwiex possibbli għalija fl-Ispanja. u hemm ħafna barranin jgħixu fl-Ispanja persuni li ġejjin f'pajjiżi fl-Ewropa fejn qegħdin naħdmu ħafna biex nipromovu dawn il-sorsi ta' enerġija li jġeddu. mbagħad niġu fl-Ispanja u qed jgħidulna illi hemmhekk ma ma, ma mhux possibbli ħafna minn dawn il-persuni illi jgħixu fl-Ispanja għandhom problema kbira hawnhekk b'din il-kwistjoni. Grazzi. Ramon Tremosa. Thank you very much. Only one minute I will spend. Uh, grazie ħafna jina minuta biss nuża biex najt illi jina kont etnaħdem mal-Assoċjazzjoni Spanjola, speċjalment il-membri Katalani, u għamilna ħafna mistoqsijiet bil-miktub l kummissjoni u id-denunċajna din il-liġi retroattivi ta' eliminazzjoni ta' sussidja għal Eh, għal enerġija li t-ġeddet u nixtieq nitleb il-Kummissjoni biex ma id-deja fuq din il-kwistjoni u ma t-permettix din il-prassi negativa minnaħat tal-Istati membri li toħloq preċedenti ħżina u se żid l-euroxettiċiżmu fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. U kif qalu ħafna nis, kif qalu membri oħrajn qabli, Jina nitlop illi ma jiex din il-kwistjoni nżommuha miftuħa u nistennew eh, il ġimma diħla biex ikonna dibattitu fi Strasburgu. Grazie, grazie ħafna. U issa nadi għal-mikrof, għal-kollega Staras. Grazie ħafna nixtieq illi infakkar illi fil-fat il-tieda deċiżjoni fil-Parlament ta' Navarra fi fret tas-sena 2016 illi qalu li fil-fat kien hemm eh, konferma li gvern għamel il-ħaġa illi kellha eh, isir il-taxxa fuq ix-xemx intom li intom politiċi tistgħu tużawa minħabba illi tinsema sabiħa, iżda mhuwiex kunċett tekniku u l-Partit Popolari qed juża fil-fatt eh, dan il-kunċett minħabba minkejja barra l-Partit Popolari f'termini ta' kampanja waħna qed naraw li dan il-kunċett qiegħed jintuża minħabba li sar kunċett popolari mhux kunċett tekniku allura ma kellux jintuża fir-rapport. Jiena naħseb illi Eh, kif għanna fil-rapport għed naraw l-operaturi kienu għedin jistennew li sussidi kienu ħajkunu għedin jibqaw l-istess fil-fat. Jien nasab li dawn ma zoċ affarijiet differenti u nix nejdilkom mill-gvern Spanjol meta jkun ijat jati potenzjal l-enerġija li t-ġeddet fil-fatt dan intqal mill-Kummissjoni l-Enerġija li U huma meħsubin li jkunu qed jagħtu l-20 fil-mija tal-perċentwa tal-enerġija u fil-sena 2015 intlaħaq 17% ġifiri 4.9% jintlaħa l lil mill-lanijiet tal-Kummissjoni qegħdin naqbżu ġifiri b'dan l-ammont mill-lanijiet tal-Kummissjoni 31% aħna għaddejna 143% l-produzzjoni ta' kull sena jina naħseb illi il-Partit Soċjalista jekk kif għanna fil-rapport fil-fat dawn li tariffi jibdew fis-sena 2011 fejn kien hemm sapatero fil-gvern sas-sena 2011 miż bejn is-sena 2005-2011 kien hemm dan id-deficit ta' tariffi minħabba li l-gvern ma kienx kapaċi li jieħu deċiżjonijiet sabiex ikun hemm dan it-tip ta' tariffi allura il-gvern ta' wara kellu jieħu dawn il-pożizzjonijiet u jemenda dawn l affari dak li qed jingħad fid-digrit huwa li rridu nagħtu iktar inċentiv għall-autokonsum iżda fl-autokonsum hemmx eh, qegħdin mhux qegħdin jintalab ħlas minn għandhom għal dak li eh, huwa tal-autokonsum. Iżda fl-istess ħin naturalment u rridu naraw li dan ma jkunx ta' preġudikazzjoni għal konsumaturi l-oħrajn. Il-konsumaturi kollha tas sistema tal-elettriku jħassu skont kemm jikkonsmaw għal din raġuni din l-istess raġunament edha tkun applikata għal dawn installazzjonijiet li huma marbutin ma' netwerk mhux għal dawk li huma iżolati u dawk li huma mhumiex marbutin man netwerk ma jkunux jistgħu laqas ikkontribwixxu għal għal din il-network tal-produzzjoni tal-enerġija u hekk kif għal eh, mill-Kummissjoni wkoll aħna qegħdin nżommu mal leġislazzjoni Ewropea raġuni ma nasibx illi jam sens issa ġejjin elezzjonijiet fi Spanja illi issa għandna iktar minn 60% tal-kumitat preżenza Spanjola naħseb illi f'dan il-kumitat e, għaw daqsek interventi forsi għall-interess tal-relazzjonijiet ta' nhar il-ħadd, però għawek e, dawn l-affarijiet jiġru minħabba illi ħin kollu jkun hemm akkużi kontra il-gvern tal-PP u gverni u kużi oħrajn iżda jiena jinteressani l-iktar enerġija li tiġġeddad naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija li aħna inwittu triq għar-rispett tal-liġi. Et, eh, et izdiet il-pressjoni għonek. Em regola tajba illi kull politiku jriti rispetta. Iżommu moħkom eh, uh, <laughs> moħkom uh, eh, biret qalbkom eh, għawija u idejkom indaf. Mela sanati li sinjura li sinjura Cabezon Luis Soledad. Grazzi ħafna. Grazzi, Iva. Lar president ta' Spanja u kien il-ħabib ta' Zapatero. Imma dan il-ħagġa fi Spanja ma bedix Zapatero imma ġiet minn ħafna snin qabel. Imma, issa, fuq l-elezzjonijiet u l-enerġija li t-ġeddet jiena naħseb li l-maġġoranza tal-petizzjonanti mhux se jiddeċidu kif se jvotaw illum. Naħseb diġà jafu x'għandhom jagħmlu għalhekk mhux se jkollu impatt dak tal-lum e, u la qed niddiskutu llum mhux se jkollu bda fuq l-elezzjonijiet. Issa jidher ċar li hija ħaġa pjuttost stramba dik li huwa għaddej fil-qasam tal-enerġija li tiġġedded fi Spanja. Ehm, aħna eh, eh, nafu l-industrija tagħna tbati biex eh, tikkompeti u ħafna problemi għaliex anki n-nies qegħdin jiftaqru minħabba l-enerġija, jiġifieri din irridu naraw il-qalba tal-kwestjoni minn perspettiva legali u eh, anke id-drittijiet ta' ċittadini aħna qed ngħidu li direttiva minnaħa tal-Kummissjoni qiegħda tiġi rispettata li l-Gvern ta' Spanja jista' jiddeċidi u kif jinċentiva l-enerġija li tiġġedet imma dak li ma tajx id-direttiva u għalhekk jiena eh, naħseb illi għandhom jappellaw għal-bqija ta' għal-twettiq ta' din id-direttiva ma tajċ li jem possibilità li japplikaw il-regoli b'mod retroattiv Jiġifieri din dan huwa tħassib li f'dan il-Parlament għalix mem ebda rapport fuq l-enerġija illi jippermetti illi ikunem il-retroattività fil-mizuri tal-politika enerġetika. Għalek, eh, fi Spanja dawn ma kienux inklużi fil-direttiva u dawn joħol nuqqas ta' ċertezza legali ċara. Għalek jiena nħoss illi l-lin minn il-konformità ta' direttiva u eh, aħna qegħdin nimxu lej fitriq biex nilħu l-lan ta' 20% imma huwa minnu il-lim minn da' kollu jiena rritnajt li huwa importanti li l-Kummissjoni tara jekk ġew sodisfatti il-prinċipju ta' ċertezza legali u konfjanza u fiduċa leġittima. U naħseb li hemm bżonn li dawn is-suġġetti niddiskutuhom fuq l-autokonsum issa Dana fi Spanja ma jistax issir u dan huwa jmur kontra dritt tal-konsumaturi meta eh, narraw li dawna eh, jkunu kompensati meta jagħtu eh, l-enerġija lura lill-grid. Għallek jider li hemm sensiela ta' ostakoli u allura eh, naħseb huwa bil-leġittimu li aħna jkollna dubju li hemm din iċ-ċertezza legali u jiena li l-in minn dan kollu Iva, il-petizzjoni e, naħseb illi għandhom e, jibqaw miftuħin imma il-Kommissjoni rrit netloba li tanalizza il-prinċipju ta' ċertezza legali u fiħdan il-Parlament Ewropew li il-Komitat li beġuri u Imko u kol jgħatu l-opinjoni tagħhom bi perspettiva legali mhux jekk fir-rigward jekk id-direttiva x'qed tiġi implementata jew le. U e, l-autoritajiet fi Spanja Eh, għallu li huma kontra is-sitwazzjoni hija differenti ħafna minn dak illi spiegat illum il-Kommissjoni għalhekk naħseb illi huwa importanti illi aħna nitolbu l-Kummissjoni Nazzjonali ta' Enerġija u ta' Kompetizzjoni Spanjola biex joħorġu rapport fuq dan is-suġġett. Thank you, Soledad. Grazzi, Soledad. Eh, grazzi, President. Id-direttiva res tati miri vinkolanti għal proporzjon tal-enerġija li tiġġedet, però diskrezzjoni fuq kif li Stati membri jikkontribwixu għal setturi differenti, eh, elettricità, trasport jew sħana, dinja differenti, emmek il anki libertà fuq l-istrumenti ta' appoċ għal dawn l-enerġiji li ġeddu. Hemm differenza bejn stat membru ieħor u f'dawn l-aħħar snin rajna li ċerti pajjiżi bidlu anki l-iskemi ta' poċ. U meta aħna neżaminaw dawn il-bidliet leġislativi, u importanti nifmu il-kontest politiku ekonomiku ta' dawn l-aħħar snin. Aħna kollha nafu xi tfisser il-kriżi ekonomika, il-kriżi finanzjarja fid-dinja u fċerti pajjiżi fil-fatt kellhom problemi ta' kontroll fuq il-budget, fuq il-deficit tagħhom u fl-aħħar żdiedu s-sussidi tagħhom f'ċerti oqsma. U skont li studi li ippreżentawna, e- e- hawnhekk il-leġislazzjoni nazzjonali għandha żomm il-kriteri ta' evalwazzjoni biex determina legalità f'ċerti pajjiżi ta' ċerti teknoloġiji speċifiċi. U hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq 16 il-petizzjoni differenti. Aħna smajna xi ftit minnhom però hemm petizzjonijiet oħrajn illi jirrigwardaw din il-kwistjoni daqshekk importanti. U jiena niproponi għalhekk illi il-petizzjonijiet il narawhom attentament dawk il-petizzjonijiet illi ma, ma jirrigwardawx il-liġi Ewropea direttament u għanna nal-qom għabbażi tal-prinċipju ta' sussidjarjetà skont kif għalet anki il-rappresentant tal-Kummissjoni. Fejn hemm każijiet fejn il-Kummissjoni Ewropea għada qed titlob għada qed tistenna eh, evalwazzjoni ulterjuri irridu nħallhom miftuħin. Però ħafna xieħut minnom anki dawn għandhom jieġu maluqin e, maluqa mħabba il- skont il-prinċipi ta' sussidjarjetà. Grazzi ħafna, Signora Biter. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Grazie President. Il-politika tal-enerġija hija bażata fuq emozzjonijiet qawwin għal ħafna raġunijiet u l-petizzjonijiet li qed niddiskutu fuqhom hawnhekk illum ma jagħtux eh, eh, raġun illi eh, il-Kommissjoni tiftaħ proċedura imma tippermetti li l-Istati membri japplikaw soluzzjonijiet flessibbli u anki li għamlu bidliet għabbażi tal-istrateġija 2020. U għal din ir-raġuni il Komitat kumitat Peti ma, ma jistax jiftaħ azzjonijiet kif edin jitolbu il-petizjonanti. E, fl-opinjoni tiegħi inħallum miftuħin, jekk inħallum miftuħin se nagħtu speranzi żbaljati l awturi tal-petizzjonijiet u għal din ir-raġuni naħseb illi dan il-faxiklu għandu jiġi mal u dawn il-petizzjonijiet kollha. Grazzi ħafna U issa, Beatriz, inti l wahda. l mux nilqas importanti. Grazzi, jena mux għan itkellem. La bħala Spanjol laqas fisem il-partit. Jena għan itkellem fissem il-grupp liberali, għan aħna mux għan il parteġipa u Għan nitkellem fi ċittadini Ewropej illi fil-fadar huma ċittadini li kienu mil quta l-iktar b'mod negativ. Naħseb li f'din is-sitwazzjoni tant torribbli fl-Istat Membru pa' Spanja juri li għandna problema Ewropea li taffitwa ħafna ċittadini Ewropej li jgħixu fi Spanja illi ġabu l-kumpaniji minn barra u stabilixxewhom fi Spanja li żviluppaw settur u negozju illi suppost kellu jkun inċentivizzat eh, ħafna iżda minflok kien hemm xekkel u mdajjeb. Jiena naħseb li dan kien sinjal ta' implementazzjoni ħażina ta' direttiva Ewropea. Għalfejn kienet ħażina din implementazzjoni mhux biss minħabba illi l-istati membri qabżu lilin minn dak li huwa importanti għal-jom u skont il-kompetenzi tagħhom iżda huma mhux qegħdin jimplementaw sew din id-direttiva u jekk din id-direttiva tkun implementata b'mod pervers għal dak li meta eh, fil-fatt kien implementat der illi kien hemm bżonn imbagħad ta' miżuri retroattivi u dan kien ħajtellef eh, dawk illi ħajjirċievu dawn il- il-benefiċċji din hija xi ħaġa li allura tura iva l-direttiva ma kienx implementata kif suppost u jekk aħna din nitkellmu fuq diskriminazzjoni minħabba li hemm ħafna familji u ħafna individwi li qegħdin jagħmlu dawn l-installazzjonijiet sabiex jipproduċu din it-tip ta' enerġija u mhux tipi oħrajn. Jekk jina naħseb li għanna id-dritt tal-autokonsumu dan id-dritt u kol jgħat ikun eh, injorat u jekk l-enerġija, l-Unjoni tal-Enerġija waħda mill-anijiet l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea u l-Strategija 2020 fil-fat it-tina ċertu għanijiet naħseb li dan il-kas li jgħat jkun prezentat mill-petizjonanti naħseb li huwa ċar Eh, it-jur bitċar li kien hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Jien naħseb li iva għandna bżonn ta' iktar investigazzjoni naħba li l-Kummissjoni Ewropea ma tistax tibqa' tkun kompliċi ta' din l-implementazzjoni ħażina mill-Gvern Spanjol li mhux biss ma waslitx l-anijiet illi għalija kienet stabilita u mfassla din id-direttiva. Iżda fl-istess jiena naħseb li aħna wassalna għal-inqas għal iktar anzi nuqqas ta' ċertezza legali minħabba li għadna naraw li kull tliet snin jew sitt snin jista' jkun hemm reviżjoni tal-liġi ġifieri hemm nuqqas ta' ċertezza legali qawwija iżda apparti minn hekk jiena naħseb li d-dinja problema Ewropea li qed naraw li qed ħafna fi Spanja għedin din fokas fuq każ li tant huwa importanti u tanta importanza ewlenija li l-Kummissjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni u għandna wkoll insaqsu u noħorġu b'riżoluzzjoni fuq il-dawn il-klawżoli tal-ipoteki eh, ta' abbużu jina naħseb illi dan huwa dritt ta' ċittadin importanti u l-interpretazzjoni ħażina u diskriminazzjoni fuq ċertu individwi ma' problemi gravi u jiena nixtieq li jintużaw l-istrumenti kollha li għandna dispożizzjoni tal-petizzjonanti min-naħa tal-Kumitat tal-Petizzjoni tal-Petizzjonijiet, min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll min-naħa eh, tal-Kummissjoni bħala l-istituzzjoni li għandha tiddefendi trittijiet ta' ċittadini ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nqisu dawn in-nuqqas ta' eh, rispett tal-liġijiet u ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Melissa se nerġgħu nisimgħu minant il-petizzjonanti u nitlobkom tamlunna stqarrija qasira wara li smajt il-kollegi. Ejja ngħidu minuta kull wieħed. Tajjeb mesta nerġaw nibdew bistur dan użu, nerġaw naddu bl-istess eh, bl-istess eh, mod. Rapidamente, me gustaría saber cómo... Iva, jena nishtiq kun naf kif il-Kommissjoni taħseb li se tilħaq il-għan ta' 20% ta' dan il-għan totali meta fl-axħar erba' snin eh, ma daħal ebda megawatt ta' enerġija li tiġġedded fis-sistema. It-titjib sar, anzi permezz ta' tnaqqis fl-użu tal-enerġija minħabba l-kriżi tasbu illi eh, il-kriżi se tkompli tissaħħaħ u talbat talba tkompli tonqos. Il-Kommissjoni taħseb il-jek se jiġri kella kif se nerħuq dan il-għan ta' 20% fil-mija eh, mingħajr il-ċertezza legali li hemm bżonn il-deficit ta' tariffi beda fil-2001, 2007, 2008 meta daħlu l-enerġija li tiġġedded nofs ta' tariffa ta' ta' 15 miljon kienet diġà f'tariffa mbagħad l-aħħar ħaġa l-aspett solidarieta solidarjetà iva skont rapport illi eh, mux sanajt minn min għamlu li kien finanzjat minn kumpanija eh, tal-dawl tal, tal, tal, tal dawl Ah, il-sistema daħħal 3 miljoni ta' euro, ġifiri f'dan is-sitwazzjoni aħna qegħdin nitkellmu dwar 400 megawatt fis-sena. Din hija sistema illi toħroġ iktar minn 17.000 miljon ta' euro se daħħal 12 miljon ta' euro. Dan huwa importanti ħafna jaffetwa solidarjetà u hemm eh, eh, kumpanija li tagħmel xogħol eċċellenti li hija leader uh, dinjija fl-integrazzjoni frida imma din eh, qed uh, tagħmel eh, ħafna uh, telf. Dan mhux qed jeffettwa solidarjetà allura raġuni reali x'inhi iva il-miżuri tal-autokonsum huma wkoll retroattivi japplikaw ukoll għal dawk il-persuni li qabel ma daħlu dan ma fastu dan il-qafas regolatorju kienem eh, sistema fejn ma kienem taxxa fuq ix-xemx, eċetera. U bank l-batteriji eh, u kollam u man taxxati fil-waqt li f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea din jissussidjaw il-batteriji fi Spanja jekk xi ħadd eh, juża il-batteriji hemm taxxa fuqhom sabiex imbagħad dana ikun jibqa' iħallas xorta waħda daqs li kieku m'għandux dawn il-batteriji. much, Mr. Holtro. Grazzi, Sur Holtro. Grazzi ħafna. Eh, President, grazie li kulħadd tal-intervenzjonijiet tagħkom. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea u l signora Stalas għal-kummenti tagħkom. is signora Stalas għaliex eh, hija e, qalet li aħna spiċċajna r-rimedi kollha eh, nazjonali, anke jekk ma wasalni għal orti kostituzzjonali, inti tkellimt fuq Navarra u Mursja u dawk in-nies kollha li qegħdin jagħmlu er kawzi personali eh, u rridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex nintervenu f'dawn il-każijiet, però eh, fuq il-ksur tal-Unjoni Ewropea l-ikbar ksur huwa li l-Orti Suprema Spanjola ma osservax il-sentenza mandatorja taħħa skont l-artikolu 76 tal ħaddim tal-Unjoni Ewropea u aħna se niproċedu anki sa' kem naslu fil- fi Strasburgu sa' kemm minsibu il-preliminary eh, ruling. bat naslu orti tal-Lussemburgu, għalek nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għax jider li tkom bidiltu il-punto di vista ta'kom, għax essa eh, għabalatu li se tinvukaw il-prinċipi u issa għat li mish ħaġa xirqa u laħjar ħaġa għatu illi għandu jisir fil-rati nazjonali. U kif intkom taraw, il-rati nazjonali aħna użajnijom kolla u l-unika istituzzjoni li tistam ħaġa li għal komissjoni Ewropea u sa' għettajdina li ma tistax. t tirtiċċara u dem il-Parlament jekk ma tridux forsi u jittajdunna illi jekk ma tridux għalli ma raġuni ma tridux. Grazzi. Grazzi ħafna. Alessandro Fernandez Lorenzo illi ma jishtiqx jitkellem. Skużawni ta' mikrofonu. Sar il-ħin u nizlet, nizla ħafna xita. U <laughs> xemx il-bot. Mela, ħani prova nati taqsira. Miex ħaġa faċli li namlu taqsira u ma nistax eh, nati il-mikrofonu l-membri eh, attualment. diġa irvenajnija timetable għallejla, jiddispieċini. Mela, ok, itkelmu. Jena nishti niproponi li skont il-regola 216 hija ħaġa importanti ħafna li dan il-Kumitat għandu jagħmel mozzjoni lejn il-Parlament u dan nistgħu nagħmluh skont l-artikolu 216 u naħseb li anki kollegi jistgħu jappoġġaw. Ħani ċara mill-ewwel għax jiena nafhom ir-regoli tal-Kumitat aħna ma nistawx namlu rapport u nistaw namlu rizoluzzjoni qasira. Tajjeb, iva, dan huwa possibbli. Però ma nistawx nieħdu din id-deċiżjoni hawnhekk. Din hija ħaġa li rridu nreferu lil koordinaturi niddeċidu fost il-koordinaturi. Jiena nieħu nota tal-proposta tiegħek u nġiba qudiem il-koordinaturi. Grazzi. U issa nixtieq nagħlaq fuq dawn il-petizzjonijiet kollha 14 il-petizzjoni. Eva, tixtieq titkellem, għandek minuta. Muchas gracias. Grazzi. L-rappresentanti tal-Kommissjoni nixtieq eh, ngħidilha il-direttiva Ewropea fil-fatt qiegħda veru mhux qed timplementa ċertu affarijiet konkreti iżda il-għan tagħna huwa illi aħna inżommu mal-drittijiet U il-każijiet tal-Unjoni u jiena naħseb li fil-fatt kien hemm ħafna każijiet ta' retroattività illi jurew ċertu azzjonijiet illi kellhom ikunu projbiti iżda fil-fatt aħna qegħdin naraw illi jippreferu li jsaqsu l-Tribunal Ġustizzju Spanjola. Ek ġara anka fċertu każijiet fil-qasam tal-kura tas saħħa jiena naħseb sinjura staras li dak li semmejt inti kien kontra dekret tal-liġi tas sena 2013 u l-liġi li kien adottati mill-gvern Spanjol kienu fis sena 2014 u fuq dan ma kien hemm l-ebda referenza li għalihom dawn il-miżuri fil-qorti kostituzzjonali. U naħseb li jekk inti verament tixtieq li toffri inċentiv enerġija li t-ġeddet, aħna qed nirrappreżentaw ukoll parti minn dawn iċ-ċittadini li huma favur l-autokonsum ukoll enerġija li tiġġedded ħalibek ikun hemm ukoll kol eh, sigurtà legali fiħdan l-inċentivizzazzjoni tal-enerġija li t-ġeddet. Thank you very much and thanks to all of... Grazie, grazzi li kulħat tal-li vjaġġajtu lejn Brussel l-lum u tal-li għattulna l-esperienzi ta'kom xinuma u l-opinjoni ta'kom fuq il-petizjoniet. Verament grazie mill profond fil-fond ta' qalbi. Dan huwa l-uniku post fejn iċ-ċittadini jistaw jisemmaw eh, leħinhom u jitkellmu fuq kwistjonijiet u dim l-istituzzjonijiet. U din hija data importanti fejn għandna ħafna e, e, elezzjonijiet importanti, l-importanza ta' demokrazija diretta hija importanti ħafna. U issa nixtieq namel taqsira u nasal għal konklużjoni. Mela kif aħna rajna għaw żewġ blokki ta' petizzjonijiet. L-għol waħda fuq il-bidliet fil-leġislazzjoni Spanjola. U tini waħda fuq l-enerġiji Eh, eh, li jġeddu u l-autokonsum. Fuq it-tnejn nixtieq ngħid illi nżommu kollox miftuħ attwalment u ma nistgħu nagħmlu xejn iktar eh, f'dan il-moment. U bat wara nieħdu nota tat-talba tal-fat li niktbu riżoluzzjoni qasira u qabel irridu niddeċidu u din il-kwistjoni u din il-koordinaturi u deċiżjoni spetta lilhom. L-onet nixbet l-attenzjoni l-takom ta' dak li qed jiġri pitada fit-23 ta' ġunju fl-awla. Għanna plenarja, plenarja u hemm rapport ta' Sinjura Lopez Bermero fu il-rapport ta' progress tal-enerġija li tiġġedded u se nivvutaw fuq u dan, u mbagħad wara il-vot se jkun hemm pożizzjoni ċara tal-rida politika tal-Parlament u ridu l-istess nieħdu nota tiegħu. U għal din raġuni anki, u din għahda waħda mir raġunijiet li għandna nżommu il-petizzjonijiet miftuħin. U rridu anke nirreferu għal dak li qalet il-Kummissjoni. Inti qed tirreferi għal dialogu kontinwu bej il kommissjoni u Spanja fuq id-direttiva. Il-direttiva tal- eh, enerġija li tiġġedded. Dan huwa dialogu kontinu u jista' jkollna aġġornament eh, komplut fuq is-sitwazzjoni kollha kemmi anki jekk taslinna informazzjonijiet ġodda, jaslunna informazzjoni ġodda. Dan huwa dak li nitolbu l-Kummissjoni, anke jekk taslilkom ġifieri informazzjoni ġdida. Umbagħad nibatu itra l-autorità Ispanjoli ikunu min ikunu dawn l-autoritajiet nar it-tnejn biex għajmu il-kuxenza taħħom fuq il-fat li aħna għedin nitrattawom dawn il petizjoniet u nitolmuhom eh, biex jatuna iktar kjarifika u informazzjoni fuq dawn il-problemi, kwestjoniet leġislattivi u situazzjoni kollha fuq dak li għandu x'jaqsam mal-bidliet fil-leġislazzjoni Spanjola u anki fuq il-kwistjoni tal-autokonsum u tal-enerġija li tiġġedded. Din hija il-kollegi kienu eh, ma kienux tajnuna ħlif surur ta' sun li tagħna proposta konkreta għal riżoluzzjoni. Jiena dan huwa dak li nixtieq minn naħta l-kollegi. Eh, il-proposta għamilha kollha kollha eh, flimkien Eh, e kienet proposta tal-kollegi tal kollha. Eh, imma jina eh, jiena proponi li l-kollegi jistgħu jappoġġaw dan il-mod kif nimxu qudiem. U nara li jintkom mitkom għetajdu xej biex toġġezzjonaw, pero edin ta' provaw. Grazzi l-petizjonanti, grazzi tal liġejtu u issa għal-punt li jmiss li huwa l-punt numru 12. U għanna, għonek, il-petizjonant mhuwiex prezenti, il-petizjoni 1331 fuq il krizi fil-settur tal-enerġija solari fl-Italja. Il-petizjonant mhuwiex hawn, allora nati il-mikrofonu direttament l rappreżentant tal-Kummissjoni Sur Miller. Eh, Warlos naritajb il-kulħadd, grazzi tal-mikrofonu. Fuq il-talba precedenti tal-petizjonant fuq il bħala risposta tal-prassi eh, eh, ta' dumping ċiniża. Eja nistennew sa' kemm il-kollegi spanjeli jitilqu mill-awla eh, f'silenzju. you very much. And now, Mr. Milev, the floor is yours. Thank you. Sur Milev, grazie. Fu il, talbit talbiet precedenti tal-petizjonanti għal azzjoni b'risposta għal prassi da dumping ċiniża fil-settur tal-enerġija solari, il-Kommissjoni għamlet investigazzjonijiet ta' difiża kommerċali illi waslet għal miżuri anti-dumping u anti-subsidi. Fl-2013, issa l-petizjonant reġa ġilura għal talba uh, ta' miżuri ulterjuri għax dawn il-miżuri skadew. U l komissjoni qed tgħid li dawn miżuri ma skadewx. Imma fl-2015 f'Deċembru il komissjoni għamlet reviżjonijiet ta' skadenza fuq dawn il-miżuri fuq l-importazzjoni ta' moduli solari o ċelluli miċina. Fl-istess ġurnata l-Kommissjoni bdiet b'inizjattiva propria e, e, revizjoni parzjali interim fuq xinuma l-interessi tal-Unjoni Ewropea biex iżomm il-miżuri attualment fisseħ fuq ċelluli solari. Din ir-reviżjoni hija bbażata fuq il-fatt li hemm ħafna autoprodutturi fil- l-Unjoni Ewropea waqfu l-produzzjoni u numru sinifikanti ta', ta dawn jidependu mill-importazzjoni meċina ta' ċelluli. Dawn it-tlet investigazzjonijiet għaddejjin bħalissa. U idkom tafu li investigazzjonijiet tal-Kommissjoni jisegwu proċedura legali rigoruza skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea u tal-WTO. Illi f'dan għafas legali, il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tiġbor u tiverifika id-dejta prezentata mill-industrija tal-pannelli solari, eh, eh, operaturi downstream u upstream, eh, produtturi u esportaturi ċinizi. Ma hemmx konklużjonijiet u il-investigazzjonijiet se jiġu Eh, maluqa sa liktar tart sa marzu li ġej. Fuq id deċizjoni jekk għandix nestendu l-miżuri jew le, il-Komissjoni tixtieq tgħid illi dawn il-miżuri għadhom bħalissa fis-seħ. Grazzi. Grazzi. Niftaħ id-diskussjoni lejn il-kollegi. Ja, normalerweise hätten ja unsere. Jena nixtieq li forsi il-Spanjoli jibqgħu kieku aħjar jibqgħu hawnhekk minħabba li dan huwa suġġett li fil-fatt jista' jur li l-istess problema tinsab ukoll f'postijiet oħrajn aħna fil-Ġermanja kellna wkoll innaqsu l-ammont ta' sussidju minħabba li aħna kondunajna li konna qegħdin nissussidjaw il-kumpaniji Ċiniżi u il-ċiniżi minħabba prezzijiet ta' dumping fil-fatt kienu qegħdin ipoġġu u jirrappreżentaw kompetizzjoni inġusta u l-petizzjonanti naħseb illi fil-fatt il-sitwazzjoni għadha miex konkluża allura nissuġġerixxi li nżommu l-petizzjoni miftuħa sakemm ma jkunna l-informazzjoni li għandna bżonn a dispożizzjoni tagħna qed neħu gost li l-Kummissjoni fil-fatt bdiet eh, bl-inizjattivi li kienu mħabbrin naħseb li xi ħaġa li naħseb li hija pożittiva. Thank you very much. Grazie. Din nista' nagħmel taqsir aktar faċli minn ta' qabel. Din il-petizzjoni li rridu nżommu miftuħa u nistennew li nirċevu aktar dettalji sar 2017 minn aħtar kummissjoni fuq l-istrateġija, fuq l-industrija fil-enerġija solari u anki fuq miżuri anti-dumping. Jiena naħseb illi Ek għanna nitrataw din il-petizjoni u niprovaw anki nibatu informazzjoni aġġornata l petizjonat fuq dan. Tajbek? Grazie. Punt li mis, il-petizjoni 2633 l associazzjoni Belġana Tuxipa. Tuxipa għame certifika ver fuq il-konfuzjoni u l-iskemi reġjonali komplikati għal dawn il-ċertifikati ħodor. Il-petizjonant Mixaw, il-Sinjura Agea, fissem il-Kommissjoni, grazzi. Fuq din il-petizjoni sen kundax imata ripetitivi għax xieħut mill-argumenti li ġew esposti fil-petizjonijiet preċedenti applikaw anki f'dan il-kas. Fuq il il illi saru fil-skemi ta' Vallonia, aħna diġa għadna illi id-direttiva tati li l-istati membri diskrezzjoni. Sakem huma jirrispettaw il-miri tal-2020 skont id-data tal-Eurostat huma biex tajjeb lejn il-mira tagħhom. U qegħdin insegwu il-progress tal-Belġon, tal-Belġana f'dawn is-snin li baqa sar 2020. U fil-rapport ta' progress li pubblikajna sena li għaddit, il-Belġu kienet waħda mill-istati membri li ġew indikati bħala wieħed minn dawk l-istat membri li rridu jagħmlu ktar sforzi biex jilħu il-mira. Fuq il-kwistjoni tal-autokonsum kif E deġa wera l-istudju li ġi prezentat il-lum, il-mizata ġit e, kanċellata e mill-orti tal-Liex, illi konsidrat l-appell minnaħat tal-Associazzjoni Tuxpa għame Certifika Ver u il-regolatur Belġan appella u aħna għedin insegu il-proċediment legali. Issa niftaħ id-dibattitu għall-intervenzjonijiet minnata kollegi. Ich äh, weiß nicht, ob wir aufgrund der Information <clears throat> Ma nafx jekk äh, għabbażi tal-informazzjoni ta' kummissjoni għanni ġenżom l-petizzjoni miftuħa sta' Jiena naħseb illi forsi ikun aħjar illi nerġgħu nippreżentaw l-informazzjoni minħabba li hemm ċertu affarijiet illi kolli ngħid mutanċu tantx huma ċar inti tlabna sa l-opinjoni tagħna forsi jiena kolli ngħid li tinħossni xejn deċiż. 50-50 tinħossni daqqa favur daqqa kontra. Intajdija? Għandi idea differenti. Naħseb li l-informazzjoni li tat il-Kommissjoni ma jistawx identifikaw jew jaraw li direttiva edha tinkisser u għadhom f'dialogu mal-autoritajiet belġani ma jena ma naħsibx li fil-fatt hemm xi ħaġa li tista' tiġġustifika li din il-petizzjoni titħalla miftuħa. Din ġiet ippreżentata fl-2013 il-Kummissjoni għamlet eh, dak li kellha tagħmel jiena nipproponi li nagħlquha. Okay, can I get any support to close it? Tistaw tappoġġawni sabiex nkun nista' nalaqa? tajjeb mela issa nalquwa din il-petizzjoni minn rebda biża u ninformaw il-petizzjonant dwar dawn il-miżuri illi ittieħdu mill-Kumitat. Il-punt li jmiss. Il-petizzjoni li jmiss hija waħda Polakka. Il-petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk għalhekk il-mikrofonu lura lill-Kummissjoni. Uh, Għal darba oħra grazzi. Din il-petizzjoni tirreferi għall-implementazzjoni tal-liġi Ewropea fuq l-iskartu l-enerġija Fir-rigward ta' din il-leġislazzjoni, il-Polonja it-trasponiet id-direttiva għafas dwar l-iskad fl-2013, id-direttiva tifissa miri nazzjonali vinkolanti ta' 50% ta' tħija għal użu mill-ġdid u riċiklar ta' skart municipali li rrit jintlaħaq sal-2020 u titlob ukoll illi sal-2015 ikunem eh, il-ġabra eh, tal-iskart illi tkun maqsuma skont il-metall, il-karta u il-plastik il-lat pollak fuq l-iskart adottat fl-2013 et jinħassu fil-Polonja skont id-data tal-Eurostat fuq il-ġestjoni tal-iskart mill-periodu mill-2014 il- rata ta' riċiklaċ tal-iskat municipali zdidet. Fl-2014 il-Polonja riċiklat 32% tal-iskat municipali taħħa 8% iktar milli fl-2013 meta din il-petizzjoni tresqet. Pala parti mill- l-iskrutinju tal-Komissjoni tal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni dwar l-iskart, il-Polonja kienet fost il-pajjiżi li ħadu eh, sem fil-inizjattiva ta' promozzjoni tal-konformità fl-2012, eh, l-inizjattiva proponiet roadmap u miżuri li jridu jiddaħlu sabiex il-Polonja tkun tista' ittejjeb il-ġestjoni tal-iskart tagħha implementazzjoni xirqa ta' dawn il-miżuri sabiex jintlaħaq konformità mal-miri ta' reċiklaċ għal-2020. Hemm bżonn li Polonja tuża il-fondi ta' kozjoni u fondi strutturali, ġifiri hemm kriterju ta' eh, kondizjonalità sabiex isir il-progress meħtieġ l-autoritajiet pollak jridu jkomplu jaħdmu sabiex eh, tkompli sir il-ġabra differenzjata tal-iskart u sena diħla il komissjoni biħsiba tagħmel segwitu ta' din l-inizjattiva biex tara kif l-istati membri fossom il-Polonja implementaw il-roadmap u jekk miex edin eh, mixin biex Eh, jilħqu il-miri ta' riċiklaċ sa' l-2020 skont id-direttiva tal-enerġija fuq l-enerġija li tiġġeddet il-Polonja skont id-data tal-Eurostat laħqet il-miri eh, tal-2013 u l-2014 u edha fit-triq ta' biex eh, tilħa il lanijiet taħħa u l-miri taħħa skont il-rapport ta' progressi prezentajna s-sena li għaddit se jkun hemm bżonn ta' investiment uh, akbar sabiex il-Polonja tilħa eh, il-miri tagħha għall-2020 u l-Kommissjoni se domajnija fuq il-Polonja sa minn issa sa l-2020. The floor is open to colleagues. Jarek, please. Well, it seems uh, after what we've heard from the... Mela wara li smajna minnat il-Kommissjoni il-Kommissjoni edha timonitorja il-progress f'kas ta' bżon nista' niġu lura li ma naħseb għalissa nista' nagħlqu petizzjoni. Excellent, and then let's move on to petition 442 on abolition. Sanaddu għal petizzjoni li mess fuq il prohibizjoni ta' taxxa tal-VAT fuq il-panelli solari petizzjoni Ungeriża, petizzjonant mhux taw, imma issa għandna rappresentanti ġodda tal-Kommissjoni, is-Sur Kubizza u is-Sur Zillagi. Jekk ġob. Thank you very much. Grazzi ħafna il-wara nofsinhar tajjeb. Nek il-petizjonant donnu qed jissuġġerixxi illi il-VAT fuq il-panelli solari titnaqqas għal 0 U rridu niftakru illi il fat huwa hija taxxa armonizzata fuq il-konsum, jiġifieri li regoli huma komuni madwar l-Unjoni Ewropea kollha. U skont dawn ir-regoli il-prinċipju ewlieni fir-rigward tal-rata, jelli rata ġenerali tapplika għal provisti kollha ta' servizzi. Ġifieri din tkun mill-inqas 15% u biss l-eċċezzjonijiet illi tista' tiġi applikata rata imnaqsa dan skont l-annessi tad-direttiva fuq ir-rati tal-VAT 0 dawn japplikaw f'każijiet speċifiċi ħafna u huma riżultat ta' derogi temporanji skont Eh, tal-istati membri skont kif ikunu ftehmu meta issieħbu fl-Unjoni Ewropea. <coughs> Għalhekk skont il-regoli ġenerali armonizzati adottati mill-istati membri, ir-rata ta' 0% tal-VAT mhijiex possibbli għal xiri ta' panelli solari, madana kollu rata imnaqsa ta' 5% li għalmenu tkun 5% hija possibbli fil-kuntest ta' eh, profista ta' servizz. Pala ċittadin jina iktar interessat illi ikolli il-provista intaxxata brata imnaqsa milli il-provista ta' prodott ta' darba għalix jiena eh, jekk ikolli se nixtri panelli għad-dar tijaj, mus se jom jien, jom imprenditur, imma mbagħad huwa servizz li jipprovdi l-imprenditur skont ir-rinnovazzjoni eh, tad-dar tijaj, eċetera, illi rata ta' mhux inqas ta' minn 5% ta' VAT tanda tapplika għal servizzi ta' dan it-tip. Huwa importanti illi ngħidu li din hija possibilità li hija miftuħa għall-Istati membri imma l-Istati membri jistgħu jiddeċidu huma jekk iridux japplikaw din ir-rata imnaqsa ta' 5% għal dawn is-servizzi jew le memx obbligu. Għalek eh, id-direttiva tipprovdi din il-possibilità. Umbat, fuq revizjoni ta' direttiva tal-VAT illi bħalissa da tiġi veduta, nati il-mikrofonu li sur Kubizza. Iva, jina nista najt ħaġa dwar pjantazzjoni fuq il-VAT li ħarġet f'April ta' l-2016 u l-Kommissjoni kienet għalet kienu żewġ alternattivi sabiex l-Stati membri kollu iktar libertà fl-fissar tal-rati tal-VAT. Għamne kien qed naġġorna il-tweġiba li tajna l-petizzjonant fl-2017 se jkun impossibilità li ninkludu estensjoni tal-listi ta' prodotti u servizzi li ma liġibli għal rati mnaqsa u anki kunem libertà fuq numru ta' rati u livell il-Parlament Ewropew u l-Konsil intalbu li jagħtu gwida politika ċara u l-proposta se tiddependi fuq l-għażla politika li jagħmlu l-Istati membri fil-Konsil. Sadattant il-Konsil laqa l-intenzjoni tal-Kommissjoni li fl-2017 provdi aktar flessibilità fuq ir-rati tal-VAT fil-waqt li ħadet nota tal-fatt illi Il-fat irrit ikolla eh, livell soddisfaċenti ta' armonizzazzjoni sabiex ma jkunx hemm tawwiċ tal-kompetizzjoni. Grazzi ħafna. Issa eh, il-mikrofonu lill-kollegi jekk għax ħadd jixtieq jintervjen. Not being very helpful. Should I summarize? Okay, I think that... Tajjeb, mela nista' nagħmel taqsira xi li ħadd ma jrid jintervjeni dan huwa każ ċar il-petizzjonant jipproponi illi il-vat fuq il-panelli solari fl-Unjoni Ewropea għandu jkun tarata zero hekk qed jitlob tista tifhem il-xewqa tiegħu imma hemm bżonn illi nqisu wkoll skont id-direttiva tal-VAT u l-approvazzjoni unonima tal-istati membri kollha. Għalhekk aħna għandna nibatu itra l-petizjonant, li l-attenzjoni, nagħmluha ċara u ninformawh ukoll li l-Kummissjoni fl-2017 se tirrevedi d-direttiva kollha kemmi u se ngħidulu l-possibilitajiet se jkun hemm fiha din ir revizjoni u għalhekk naħseb li din il-petizzjoni għandna nagħlquha ta' hekk. Okay, that's what we do. Thank you very much. Jep, mela nagħmlu hekk. U ngħaddu hekk għal petizzjoni li mess il-petizzjoni 986 fuq eh, l-installazzjoni ta' eh, panelli solari ta' tip partikolari, għet nitkellmu ħafna fuq il-panelli solari, f-solari f-ġurnata fejn il-xemx ma U eh, il-petizjonant mux ijataw għal darboħra rappresentant ġdid tal-Kommissjoni, il-Sur Pietro Me. Introduction, uh, the matter here is raised by Mr. Detlef from Germany. Bidin il-petizjoni mill-Germania tirrigwarda il-sistema fotovoltaiko plug and play. U qed jitlob għaliex ma jistax jagħmel plug din is-sistema fil-Ġermanja waqt li jkun jista' jagħmilha f'pajjiżi oħrajn. Aħna għamilna xi stħarriġ fuq dan u provajna naraw nevalwaw is-sitwazzjoni. Il-problema hija illi meta <laughs> wieħed jistalla sistema fotovoltaiku plug and play fil-Ġermanja mhuwiex eh, projbit fil-fatt. Però il-kodiċi tal-elettriku ġermanis jgħid illi dawn is-sistemi jridu jkunu direttament li switchbox, switchbox u mhux direttament fil-socket. U kull darba li morru fil-switchboard fil-Ġermanja għandna bżonn ta' installatur kwalifikat. Din hija differenza prinċipali illi għanna anki ma' pajjiżi oħrajn fejn hu possibbli illi eh, mod speċjali fil-Olanda illi instess tkun tista eh, tikkonnetti eh, il-sistema fil-socket direttament. U għaliex dan jiġri? Mill-informazzjoni tagħna hemm perċezzjoni differenti tal-periklu tan-nar. Aħna ma nħossux li hemm diskriminazzjoni f'dan il-każ fil germania kontra il-sistemi fotovoltaici għaliex eh, fil-Germania għandhom 40 gigabyte ta' installazzjonijiet fotovoltaici li huwa iktar fl europa u waħda mill-ikbar fid-dinja. U aħna nħossu li dinja sempliċement evalwazzjoni differenti tal-periklu tan-nar illi jista' jiġi kawżat mill-ġeneraturi li huma konnessi mal-grid ta' voltaġġ baxx. <clears throat> Dawn huma e, il-kommenti tagħna li aħna spjegajna lilkom. Grazzi ħafna nifformak illi il-petizzjonant irċieva il Eh, komunikazzjoni minn Kommissjoni f'Ottubru tal-2015 u minn dak iż-żmien sissa ma smajna xejn minn għandu għalhekk jiena nipproponi illi din il-petizzjoni nagħlquha. Peter? Iva, eh, għanda raġun fil-fatt il-Kommissjoni għalet bil-raġun li hemm bżonn li jkun hemm evalwazzjoni ta' sikurezza fl-istati membri. Il-Kumitat eh, tal-Petizzjonijiet tal-Bundestag jistejħu responsabilità għal dan u jara x'dubji hemm dwar is-sikurezza jew ir-regoli ta' sikurezza x'inhuma jiena ma nistax niġġudika jekk u miex qed jiġu rispettati jew le ibatu għal il-Berlin u ħallu l-Kumitat tal-Bundestag li jagħmel da' xogħol għaliex din hija kwistjoni nazzjonali jistaw naħseb illi jaħdmu fuq għadil il-ħaġa. Aħna mannix il-possibilità li namlu xejn. U il-Kommissjoni għatata illi mem mebda forma ta' diskriminazzjoni involuta lek batu għallura l-istat membru ek etni suġġerixxini ma nalquwax ma baqanna x'naqsmu magħha aħna nimxu kif suġġerixxa Peter u din il-petizzjoni nal Tajjeb wisq. Issa il-punt 17 hija il- Fact-finding visit l ispanja għanna studju li se jiġi ippreżentat eh, fuq il-baċini eh, tal-xmajar mis-Sinjura Anna De Marcos Fernandez, merħba fil-Komitat tagħna illum inti lecturer fil-Fakultà fl-Universidad Autonoma de Madrid. Mandek xiktar minn 10 minuti. Il-wara nofsinhar tajjeb u grazzi ħafna. Mela jena xtaqt biss eh, nindirizzakom, grazzi lill president Vice president is segretarjat Deputati, Signuri. Għalija huwa onur illi nitkellem dim dan il-Kumitat tal Petizzjonijiet fil-kontest tal-Istituzzjonijiet Ewropej tal-Parlament Ewropew u il-tħul ta' Spanja fl-istituzzjonijiet Ewropej waslu għal avvanzi fundamentali f'pajjiż tagħna mill-perspettiva ekonomika u anki bħala appoċ għal demokrazija u jena nibda il-prezentazzjoni tijaj asira dan il-ħsieb. Jina nishtiq u koll illi nitkellem fuq eh, il-pjanifikazzjoni idroloġika fi Spanja minkejja il-problemi illi joħloq f'pajjiżna dan il-suġġett importanti li nisqu li mill-snin 20 ta' seklu li għadda Spanja bdiet il-pjanifikazzjoni idroloġika li Eh, u fil-seklu 21 il-gvernijiet ta' wara ippruvaw jagħmlu avanzi fir-regolamentazzjoni diffiċli ta' din il-pjanifikazzjoni idroloġika fi Spanja u l-direttiva għafas fuq l-ilma. Ritnajt ngħid ukoll illi jiena indipendenti, il rabta tiegħi bis biss l-Universita mandi mal-università m'għandi ebda poċ minn xi partit politiku kif għalet il-President għandi ideja notfa il-moħi eh, biret u eh, qalbi sħuna għalla eh, uh, volja libsa tas sajf dad li għandkom għawnek. Issa, f'Novembru Jiena xtaqt eh, ukoll nisħaq fuq żewġ punti oħrajn li huma importanti. L-ewwel net hija ħasra illi l-studju uh, finali ma mhux u stampat intom tafu li dan huwa xogħol li nbeda uh, ilu ħafna żmien, uh, kien hemm ħafna fażijiet ħafna drabi provajna naslu qoddim din dan il-komitat u ma nexxilniex qabel illum għalhekk niskuża ruħi mal-amministraturi kompetenti ma kimakom għallix għaliex l-istudju fih ċerti żbalji li eh, xoħut minnhom nafx ma u oħrajn le affarijiet li ma ġewx eh, inklużi. Unbat biex nalaq din il-prezentazzjoni jena xtaqt najt ukoll illi jiena avukat eh, minni xjentista u l-kapacità biex eh, nevalwa data xjentifika hija limitata għaliex għandi wkoll laqas m'għandi xi amministrazzjoni li qed tappoġġjani f'dan ix-xogħol għalhekk l-aħjar li nista' nagħmel huwa li nagħti opinjoni ġenerali. Fix-xahar ta' Deċembru tal-2015 Eh, minħabba li jena parteċipajt f'ċerti kongressi Ewropej u Amerikani dwar l Marċivejt stedina mill komitat tal-petizzjonijiet sabiex namel rapport, rapport qabel iż-żjara ta' xi deputati li kienu se jiġu jżuru Spanja. F'dan ir-rapport kemm xi dejta u mbagħad fl-aħħar nett ukoll xi rakkomandazzjonijiet fid-dawl ta' din, dawn din id-data. U jina ma nixxa nipretendi li dawn ir-rakkomandazzjonijiet Eh, huma da għandhom xi natura politika imma sempliciment umma evalwazzjoni ta' data mill perspettiva illi uh, stajt innati jena ġifiri letteratura xjentifika dan il-kas legali l-estensjoni ta' massima ta' dawn il-dokumenti kienu 25 paġna eh, meta qabla ma' ma' xi 60.000 ta' materjal tal-pjanijiet idroloġiċi tal-seklu li għadda. Ġifiri tistaw timmaġinaw x'tista' tajt 25 paġna fuq dan l-ammont enormi ta' materjal. Imma kif eh, għal wieħed mill-deputati illi ġew eh, żuru dawn iż-żoni tal-petizzjonanti fil-pajjiż tagħna, il-rapport la fil-rapport jew laqas din is-seduta u laqas eh, fil-rapport ta' deputati li zjaru Spanja li għanna ikonna dibattitu ġenerali fuq il-pjanifikazzjoni idrologika fi Spanja. il dibattitu kien biss ibbażat fuq dak li huwa dejf f'dawn iż-żewġ postijiet li kien hemm diġà xi petizzjonijiet li ġew ippreżentati qabel. Eh, eh, Mod partikolari fuq eh, il-tagos, għalek aħna rridu nitfaw dawl fuq problema konkreta, komplikata ħafna u fid-dawl ta' din l-analizi forsi namlu xi rakkomandazzjonijiet li eh, għandhom valur relattiv u valur ta' eh, riċerkatur ta' xjenza soċjali u x-xjenza soċjali hija x-xjenza ta' natura l-iktar eh, ġenerali u il-riċerkaturi jistaw jamlu evalwazzjonijiet fuq id-data illi jiksbu u dana ma jfissirx illi għatti xie spinta politika jiddispjaċini ħafna imma probabilment dana huwa dovut għal fatt illi jiena eh, qed nitkellem hawnhekk u dal-Parlament l-ewwel darba il-petazzjonijiet huma fuq żewġ żoni fl-Ispanja li huma komplikati ħafna għandna xmara Ebro illi għandu il-delta tiegħu eh, fejn hemm problemi ambjentali dawn il-problemi essenzjalment eh, jikkonsistu li bħala konsekwenza ta' dak li qed jiġri tu li xmara tradizzjonalment l-iktar wieħed li għandu um, um, imma minħabba dak li qed jiġri qed naraw ukoll li qegħdin deħlin ċertu korrenti eh, ta' ilma milaħ u dana qed ibiddel l-ekosistema u eh, bħala konsegwenza ta' daw kollu il-kosta dana fil-fat eh, kella impatt kbir u koll id-direttiva għafaswar l-ilma din il-kosta kolla imbidlet u edha timbidel ta' kull sena għet eh, jimbidel il-level tal-ilma, l-korrenti tal-bahar, il-sajt, eccetera. Issa, fil-kas tal-tagus, Il-problema hija li hemm parta li jirreferu għalija il-petizzjonanti li huwa l-assi tal-tagus. Issa f'din il-parti tal-xmara hemm Toledo u Aranjuez. Issa din il-parti ta' xmara illi eh, kienu mistudni li għam il-deputati minn dawn l-aħħar dawn huma l-aktar żjarat reċenti li kien hemm f'din il-żona il issa essenzjalment hemm il, il, l-ilma hemm trasferimenti jew inkella desalinizzazzjoni. Dana eh, huwa eh, pjan li Eh, approvat mill-1971 u illi jaħdem sal-lum issa. Dak iż-żmien kien hemm memorandum illi intlaħaq bejn il-partijiet politiċi eh, differenti illi imexxu dawn il-komunitajiet autonomi li huma affettwati huwa eh, tnaqsu il-livelli ta' trasferiment Eh, ma nafx hekk kienx eh, jannar jew frar eh, ma kienx possibbli illi nittrasferixxu il-volum tas-soltu għaliex ma ma, ma, ma, ma, ma kienx jilħaq il-limiti tal-memorandum għalhekk il-tagus skont id-data xjentifiki u anki dak li tista tara bajnejk għaliex jiena mort u rajt. Minn dak li stajt nara jien, is-sitwazzjoni hija waħda diffiċli fil-żewġ postijiet kemm fil-Tagos u fl-Ebro hemm pjattaformi eh, eh, favur l-ambjent li eh, edin jiprezentaw dawn il perfezzjonijiet li analizzaw fil dettall is-sitwazzjoni kemm fil-Lebro u anke fil Tagos. Irridu nżommu f'moħna illi meta isiru, meta saru dawn il-petizzjonijiet fl-2012 ma kienx hemm l-approvazzjoni tal-pjanijiet e, idroloġiċi imma ġew e, approvati fl-2009 dawn il- pjanijiet tal-ewwel ċiklu ġew approvati fl-2014 u wara ġew e, l-oħrajn ta' wara approvati f'jannar tal-2016. Fil-fatt l-evalwazzjoni tal komissjoni mod ġenerali ta' dan il-pjanijiet hija waħda pożittiva, il-pjanijiet huma eh, eh, strutturati tajjeb, maħdumin sew u jikkorrispondu għal l-eżigenzi ta' direttiva għafas war l-ilma. Kien hemm xi problemi tekniċi, ma dawk il-problemi tekniċi il-Gvern Spanjol qed jgħid illi fil-pjanijiet ta' tieni ċiklu diġà ġew solvuti. Fi Spanja kif għattilkom fil-bidu, Eh, bizzejiet tradizzjoni ta' pjanifikazzjoni idroloġika memm ukoll ħafna problemi. Problema fondamentali għal iskarsezza tal-ilma u id-dibattitu fuq dan il-pjanijiet kien komplikat ħafna. Għalhekk għandna nifirħu l-Gvern Spanjol u nittama illi dana eh, ma teħil mhux qed bħala xi botta eh, politika l-istudjużi f'dan is-suġġett eh, eh, kienu xi ftit diżappuntati eh, għaliex il-gvern Spanjol ma allura ma wara dawn il partecipazzjoni tiegħi fil-Kongressi Ewropej wasluni għad deċiżjoni illi l pjanijiet tagħna huma differenti li irridu jsolvu problemi fejn memx problemi ta' skarsezza tal-ilma, eh, memx eh, dan il, din il-problema ta' debattitu u avanz ta' dan il-pjanijiet għalix imma meqjusin tajbin. Alla volja Iva zgur illi għadna l-ura meta mqabla ma' pajizi oħrajn fejn il-problemi una iċken u għaldaqstant setaw javanzaw ferm aktar malajr kwistjonijiet illi fil-pajis tagħna għadhom pendenti. Il-problema illi ippreżentaw il-petizzjonanti huma eh, Sinjura President Kjoġbok, ċedi li żewġ minuti oħra. Jekk jiena naf illi Rudi Valero se jitla minna u ftit minuti oħra, ħana meċa ħaġa li ma namilix tas-soltu imma ħantik minuta jew tnejn oħra għaliex naf illi inti kont eh, avżajt li segretarjat imma peress illi il-punt ta' qabel tant tawalna fuqu ma baqal nixħin għalek mela tkellem issa bat eh, wara immedjatament wara din il-kellima nati il-mikrofonu lilek. Iva, grazzi ħafna għaliex Iva Eh, jiena u kolli kolli nitla eh, biex unkun posto ħor fis-sitta. Jiena parteċipajt f'din iż-żjara kienet interessanti ħafna, tal-limna ħafna u biex ngħid il-verità dak illi rajt fit-tagos għatma kontrajtu imkien, għatma kontrajt xaq situazzjoni daqsek gravi. U jina ħdimt fil-qasam tal-ambjent tal-ħafna snin, Din mhix biss eh, kwestjoni ta' liġi imma ukoll l-idea tal-leġislazzjoni u hawnhekk tidħol il-politika jiena wkoll avukat u imma u koll persuna tal-politika u rajt iż-żewġ eh, perspettivi jekk wieħed jista' iva jimxi skont il-liġi b'mod formali ma jekk inti l-ispirtu politiku tal-liġi eh, li dak li kellhom f'moħħhom dak li faslu il-liġa jiena naħseb illi il-liġi mhix qed tkun rispettata. U f'din iż-żona griġa, griża, eh, rridu ngħidu li formalment hemm dak li huwa formalment korrett u dak li rid il-għan li rrid jintlaħaq permezz ta' din il-liġi. il liġi naħseb hemm l-idea ta' direttiva illi rridu nżomm għajnejna fuqha, ma rridux inħarsu dak li hemm bħalissa, ma meta nitkellmu dwar ir-riżorsi tal-ilma u direttiva qafas tal-ilma trid illi tħares dawn ir-riżorsi anke għal ġenerazzjonijiet ta' għada għalek irridu nħarsu lejn is-sistema li tintuża u kif jintuża l-ilma fi Spanja u huwa hija sistema li mhijiex sostenibbli. Għaliex aħna qegħdin nużaw ilma għal tisqija eh, fil-nofsinar bl-ilma mill-tramontana. Eh, Għalek aħna rridu li l-ilma li għanna isservi għal-ġenerazzjonijiet ta' għada għallek jina irrit nirringrazzja l mexej ta' delegazzjoni, l-kap ta' delegazzjoni li miaw kena diskussjoni tajbin ħafna, imma aħna se nagħmlu xie emendi għal rakkomandazzjonijiet. Grazie ħafna u issa se kolli nitlaq niġri. Tack så jättemycket budil, Ha en eh, fuċat. Grazie Iva, nawgrarek lejla tajba, issa nishti illi nitlef l magus Fernandez biex jitkellem. Le, ma tistax titkellem minħabba illi fil-fat il-kollega tijak talbet illi titkellem qabel is-sitta ġimatilu. Jittispieċini ma nistax illi nikontesta u nwieġeb l-deputata minħabba illi jena nishtiq illi nkompli bil-rapport tiegħi li huma konklużjoni ġenerali tiegħi fuq dan l-istudju. L-ewwel net l-istudju xjentifiku, l-opinjoni ta' xjentifiċi fuq l-istadju ekoloġiku ta' gusto ta' Lebro mhix situazzjoni ekoloġika tajba. jiena ma' rajt lebda rapport ekoloġiku li qed jgħid li sitwazzjoni ambjentali hija tajba. Nafu l-sitwazzjoni tal-ambjental dejjem tista' tkun aħjar u l emmek qegħdin nimmiraw aħna bil-leġislazzjoni tagħna iżda s-sitwazzjoni hija komplikata f'dawn iż-żewġ xmajer fid-deltas aħna rajna u il-gvern spanjol ressa u proposti għal ċertu pjanijiet u jiena qed nejdilkom u koll illi xjentifiċi laqqas qed jiftemu fuq dak li għandu jisir u anka fuq ir-riżultati hemm ċifri differenti minħabba li hemm metodi differenti ta' kalkolu eh, ta' kif tista' tkejjel il-dannu ambjentali dinja dinja iżda li mhix familjari għal u diffiċli nagħmel valwazzjoni tar-riżultati xjentifiċi. Wieħed mir-rapporti xjentifiċi jirreferi għal sentenza ta' tribunal ta' fis-sena 2015 dwar il-pjan tar-tfit tagus, fil-fixmara tagus, illi fil-fat kien dikjarat bħala konformi ma liġi, iżda aħna rridu naraw ukoll tribunal kif ukoll il-Qorti Kostituzzjonali Qorti Suprema Spanjol għandhom il kompetenza sabiex ukoll kun inklużi f'dan il-pjan, iżda dan il-pjan qegħdin jgħidu li huwa mfassal tajjeb huwa skont il-liġi iżda hija xi ħaġa stramba illi fil-fatt aħna ma nistgħux nidħlu fiċ-ċifri dawn huma kwistjonijiet ta' kompetenza il-tribunal u l-Qorti Kostituzzjonali qalet li dan il-pjan kien pjan infassal tajjeb. U aħna naħsbu li fuq il-level ġenerali dejjem nibqgħu fuq il-level formali. Mbagħad kien hemm ukoll il-każ tal-Greċja fejn qegħdin ikunu permessi trasferimenti jekk dan ikun iġġustifikat fil-pjan illi fil-fatt juri l-interess għal pubbliku huwa iktar importanti mill- minn interess ieħor. Jiena naħseb iżda fil-perspettiva tiegħi f'dan il-każ li qed niddiskrivi jiena hija dinja diffiċli minħabba li riżorsi għat trasferimenti kif ukoll il- rizervi għal-pjanijiet oħra ma miex għadin waslu għal bizziet korrenza naħseb il-pjan politiku li kif qalet il- il-deputata li għadha kemm tkellem importanti li nimpruvaw niftehmu ħallu ntejbu il-pjanijiet għal dan il-proġett. U apparti minn hekk naħseb li nista' ngħid li aħna qegħdin nimxu l-qoddim. U apparti minn kiena jiena naħseb li meta t-nitkelmu fuq il-kwistjoni tal-ilma dejjem qegħdin nippruvaw niġbru nies li huma eh, esperti f'dan il-kuntest. Kien hemm ukoll petizzjonijiet favur id-desalinizzazzjoni fil-komunità ta' Valencia minħabba li dan kien menitu li f'din il-komunità ma kienx aċċettat, iżda dan huwa metodu li jista' jkontribwixxi tajjeb. U fil-fatt kien hemm kwantità ta' ilma li tista' tkun trasferita minħabba Eh, dan il-proġett u fil-fat dan fil-Spanja jgħat jissejja il-gwerra ta' fuq l-ilma u issa għanna iktar <coughs> politika statali fuq il-kwistjoni tal-ilma dinja, kwistjoni diffiċli li diffiċli nsibu soluzzjoni għalli għan ringrazzjak, Signora President, tal-li tajtuni daqxajn iktar ħin, jgħan ikkoli nejt ma tajtunix bizzejiet ħin, kieku ma memx tamel biħet wieħor għattilkom dak li kelli xenejt. Grazie. Issa nesta nisma minant issu Rodriguez Romero u naraw xie xie xie il-rappresentant tal-Komissjoni. Grazie ħafna, Sinjura President, u għan snar tajjeb. L-ħar ġerba li tkellimt dan dan il-kumitat fi freda din is-sena, jiena kontettilkom il-direttiva għafas tal-ilma li kienet stabilita fit-22 ta' Marzu 2016 dwar komunikazzjoni tal-pjanijiet tal-ilma li għandhom kunu komunikati lill-Kummissjoni. Wara din il-komunikazzjoni, il-Kummissjoni kienet ba tibda bl-evalvazzjoni ta' dawn il-pjanijiet li ġivina. Jena nista' nikkonfermalkom li l-Gvern Spanjol batilna dawn il-pjanijiet dwar l-ilma fuq il-delta tal-Ebro tal-, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal Tagus u anka fuq il-bqija tal-kontinent Iberiku Spanjol. U aħna dinna falwa u kol proġetti tal-bqija tal-istati membri, ma nistax l wis iktar minn hekk għalissa. U nishtiq il-ninserħilkom raskom illi il-Kummissjoni ħadd is il-kummenti u r-rakkomandazzjonijiet li dan il-Kumitat ħajamel wara l-iżjara illi saret mill-membri ta' dan il-Kumitat m'għandi xejn ta' xejn sikretzi. Thank you very much. Grazie. Issa niftaħ. Id-dibattitu għal-kollegi u naturalment in priorità għal membri tad delegazzjoni u nishtiq anki nisma lil Paul Xaki li kien il-kap ta' delegazzjoni f'din iż-żjara diffiċli. Paul Xaki, u grazzi anki ta' li ħadd responsabilità li tkun il-president ta' delegazzjoni. Grazzi. Nishtiq nitkellem bl-Ungeris. Grazzi. L-ewwel net nirringrazzja għal daw kollha illi kooperaw magħna. Dawk li preparaw il-materjal qabel il-missjoni minn dak li preparaw il-missjoni kollegi tas-segretarjat u anki il-kollegi tal-kumitat. U anki il-Ministeru Spanjol tal-Agrikoltura u tal-Ambjent kena laqat interessanti ħafna, jina kelli zewċ hidmiet illi nkun president tad delegazzjoni illi marret Spanja u mal-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili u rappresentanti tal-gvern u l-autoritajiet lokali kellna kuntanti interessanti ħafna. kena kuntatti mimlin riżultat u anki l-istampa spanjola kienet pozitiva, u tini ħidma kienet dik li niprepara rapport fuq il-missjoni. ħafna minnkom ħasbu illi se tgħaddi sena sa li prepara dan il rapport Pero, fil fat najdilkom illi jina għamil ta' bozz ta' rapport u għanna dokument u dimna illi huwa konsensuali. il dokument il, għana fi 11 il-rakkomandazzjoni u anki għaw nina kontenti li għaw il-Kommissjoni Ewropea illi tiħu nota ta' da u nittama li anki il-Gvern Spanjol, il-Gvern ċentrali, il-Gvernijiet lokali u koll nittama li jaqraw dan il-rapport b'attenzjoni. Zewx punti però mar solvejnjomx. Aħna rajna illi f'Ispanja din hija kwistjoni sensittiva ħafna u kienet sensitiva ħafna anki fil-preparazzjoni ta' dan il-ħidma. Aħna provajna nħallu l-politika barra <clears throat> minn dawn l-evalwazzjonijiet. Hija kwestjoni teknika u delikata ħafna fi Spanja. <clears throat> Aħna smajna fil- fil-diskussjoni kena l-lum li hemm anki pożizzjoni tekniċi differenti. Aħna nistaw nikdbu rakkomandazzjonijiet ġenerali l gvern Spanjol li mbagħad jagħmel evalwazzjoni tal- tal-rapport ta' rakkomandazzjonijiet u l-istess tal-gvernijiet lokali. Qabel ma nalaq nixtieq ngħid ħaġa oħra lill kollegi kollha. Min ara dawk li qraw il-rapport għalu illi hija bilanċata politikament u uh, illi teknikament il-dokument huwa dokument tajjeb. U allora nixti eh, nitlob il-kollegi illi ma jirvinawx dan din il-ħidma. Hemm il-possibilità sa għada sa sitta ta' għada li jippreżentaw emendi. Kull kollega jista' jagħmlu da, però jekk issa parti waħda jew l-oħra titlob eh, wis eh, talbiet u u tbiddel il-bilanċ illi eh, illi jina il-ħat jew se jekk se jinħol u alleanzi politiċi eh, eh, allora se jar uħdan il-dokument jekk ikun dokument politiku jekk zaħwis dan il-dokument un bat senar uħa, ħjar nħalluħ tekniku kif inu issa Eh, jista' jkun li ċerti punti mhumiex formulati tajjeb u jekk iridu jiprezentaw emmendi eh, ta' integrazzjoni aħna kuntenti, però nitlobkom ma nirvinawx dan il-xogħol eh, illi huwa riżultat ta' ta', ta kummenti profondi u, u tekniċi. Signora Danoka, li kienet membru tal-missjoni, grazie President, jena kontem. U Jena daċen dizappuntata fuq il-rapport illi smajna issa mill-kommissjoni. Ma nistax nifem għalix. Wara li irċevejna il-proposti tal-autoritajiet spanjoli, ma nistawx najdu tliet wara illi ma tistaw tajdu xejn fuq il-kontenut ta' dan ir-rapport. Għal-inqas tistaw tagħmlu l-ewwel evalwazzjoni. Kemm hemm nies fid-dipartiment tagħkom illi jitrattaw dawn il-kwistjonijiet u għas nista' nemmen li fit tliet xhur ma tistawx ittuna informazzjoni xierqa. Naturalment aħna maħniex speċjalisti u aħna għanna l-istess pozizjoni tal-abitanti tal zoni u tal-petizjonanti. U jekk e- l-ilma mhuwiex nadif nistaw naraw u bl-istess mod ma nistawx najdu illi fil Nista, ma nistawx najdu li jem l-ilma fil-xmara tago u, fil-fat eh, memx ilma u n-nis edin jimxu fil-xmara illi kull mandom mandom 10 centimetri ta' ilma. Ħaġoħra illi miex aċċettabli hija il-lobbies li kellna fil-parlament minn dawn il minn din l-assoċjazzjoni. U ċar, illi hawnhekk maħniex qed diskutu pjanijiet kommerċali. Imma qed nitkellmu fuq in-normi Ewropej li ġew miksura u direttiva tal-ilma. U irċevejna biżejjed informazzjoni, aħna għamilna żjarijiet li kellna nagħmlu tkellimna mal-ministeri responsabbli u anki il-funzjonari tal-ministeru u ma jaqblu kol illi hemm ksur tal-liġijiet u ta' pożizzjonijiet oħra ta' ta' normi ambientali. U għal din ir-raġuni jiena nixtieq najtu nala issa illi u faċu. Faċ li najdu għen ma dan il-rapport. Imma xinu għapu xini għal politika u xini għal dak li muħiċ politika. Imma e- e- imma situazzjoni ambientali zbaljata u kolli għal politika. Imma nis li rridu fiha din situazzjoni u rridu namlu kull ma nistaw biex naħol u rapport u nistaw anki Mm, anki niprezentaw emendi għal rakkomandazzjonijiet. Grazzi, grazzi ħafna. Issa sur Gutierrez. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nishti nifraħ l-President, anzi l-Kap ta' delegazzjoni għal għal dan il-rapport, rapport li huwa tekniku u iktar minn politiku imma li fih ukoll uh, kummenti politiċi għallek hemm bżonn li dan id-dibattitu eh, nieħdu approċ eh, miftuħ għalih dan mhux rapport kontra ħadd imma favur is-sostenibilità ta' xmajjar Tagos u Ebro. U jiena naħseb li huwa importanti ħafna li ngħidu li f'dan il-Parlament Ewropew eh, kien isu arbitru f'din il-missjoni parlamentari u eh, għax duwa diskussjoni, hija diskussjoni illi għanqlet ħafna mozzjonijiet fil-pajjiż tagħna. Smajna li diskussjoni fuq il xmajer u situazzjoni ta' Xmajer waħda diffiċli ħafna għalhekk il-Kumitat tal-Petizzjonijiet żar il-postijiet eh, fejn hemm il ta' Tagos u Ebro u fassa, faslu rapport fuq dak il-li raw u dinja li hija ħaġa importanti ħafna il ewwel nettirrit nisħaq fuq dak il għar il-rapport il delegazzjoni rati li fil-kas ta' Tagus, il-situazzjoni reali fil-post u il-situazzjoni ambientali b'mod partikolari f'ċerti zoni, nuqqas ta' ekoloġiċi hija ħaġa illi tiskantak meta wieħed iħares illi jara illi l-partijiet ta' xmara wieħed jista' jaqsamhom bil-mixi għaliex l-ilma tasal sale kisi jasal sale kisi Dan ovvjament qed ikollu impatt fuq il-biodiversità fil-xmajjar u mod partikolari fit-tagus. Dan ir-rapport kif qal il-Surċaki huwa rapport tekniku irridu imbedduħ mill pożizzjonijiet politiċi tal-Parlament Ewropew u naħseb li l-iktar ħaġa importanti huwa eh, il-bilanċ illi ntlaħaq f'dan ir-rapport ta' konsensus tal-membri kollha li parteċipaw fil-fact-finding visit. U jina irrid nikkonkludi billi nirrepeti dawn it-tlet petizzjonijiet u rakkomandazzjonijiet li fih il-rapport. L-ewwel net illi rridu naraw il-fluss ekoloġiku x'inhu u li ma nħawdux dan ma dak illi hemm fil-liġijiet. Għaliex dawn huma il-limiti illi eh, tajt l-qorti dan huwa il-limitu legali imma dana mhux dak illi eh, eh, ekoloġikament huwa rakkomandabbli u dawn il-limiti ekoloġiċi issa irridu jkunu riveduti bbażati fuq l-opinjoni xjentifika irridu naraw il- jekk ikunx sena per eżempju ta' nixfa jew le għanna l-impjan ta' desalinizzazzjoni li huwa l-iktar bir fl-Ewropa imma biss jaħdem għal 35% tal-kapacità tiegħu. L-Unjoni Ewropea li tissussidja il tħaddim ta' dan l-impjant mux edha tintuża bisħieħ, jiġifieri il-kapacità ta' di il impjant ta' desalinizzazzjoni għandu eh, jintuża għanda tintuża kollha kemmi. U dan il-rapport mu kontraħat imma huwa rapport favur ix-xmajjar, favur is-sostenibilità u favur il-konformità mal-direttiva qafas dwar l-ilma. Dak li huwa l-aspetti importanti mhumiex dawk soċjo-ekonomiċi imma dawk tal-ambjent. Il-pjani idroloġiċi tal- eh, gvern tal-Ministeru tal-Ambjent, tal-Gvern attwali huma Eh, iħarsu iktar l asperti soċjoekonomiċi, din l-ħaġa tinbidel. Aħna rridu naddu mill-kriterji soċjoekonomiċi għal kriterji ta' sostenibilità ambientali. Din hija l-bidla li rridu naraw fil-pjanifikazzjoni idroloġika fil-Pajjiż Grazzi. Grazzi ħafna. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lill-President eh, dak li mexxa il-missjoni kollha il-membri kollha ta' din il-missjoni verament għamilna xogħol tajjeb. U ħanajdilkom x'numa il-kummenti ġenerali aħna fil-missjoni rajna li kienem żewġ viżjoni, viżjoni tal-pjattaformi li konna tin nżuru u l-viżjoni tal-Ministerju. U fil-fatt aħna xtaqna illi l-Ossoċjazzjoni Nazzjonali tal-Irrigazzjoni fil-fatt aħna xtaqna li nżuru din il-pjattaforma, iżda ma kenniex ċans. Aħna fil-fatt provajna nibbilanċaw daqsxejn l-interess minħabba li l-awtoritajiet. Edin jgħidu li għandhom kuntatt mal-Kummissjoni Ewropea u dawn il-pjanijiet fil-fatt kellhom isiru bejn is-sena 2009 u 2011 u kellhom joħorġu bl-ewwel u t-tieni pjan ħalli jqogħdu skont skont il-pjan il ukoll u l-punti tal-Kummissjoni. Jiena nixtieq ngħid illi ħanres u forsi xi ftit emendi għall-osservazzjonijiet iżda kien hemm waħda li jiena ġustifikajta ħafna fl-emendi, ġifieri Waħed mis-suġġerimenti li jitlob lill-Gvern ta' Spanja li jibdel kompletament il-pjan ta' ġestjoni tal-ilma. Aħna m'għandniex il-kompetenza li nagħmlu hekk, l-Unjoni Ewropea għandha kompetenzi fil-qasam ambjentali iżda m'għandniex aħna eh, kompetenza fuq ir rizorsi il-pajjiż stess għandu jiddeċidi fuq kif jista' jagħmel ġestjoni eh, tal rizorsi tal-pajjiż, il-Katalan nittama li ħajamlu l-istess ħaġa wkoll. U jiena nixtieq ngħid li il ġestjoni ta' rizorsi tagħna hija kompetenza tagħna mhux tal-Unjoni Ewropea. U kif għettilkom, forsi fil- katalonja l-situazzjoni hija differenti. Mela kif qal Sergio ġifieri illi linja gwas Spanjola qatt ma kienet se tippermetti illi l-anijiet eh, ambjentali u iktar priorita minn oħrajn jew nkella l soċ-ekonomiċi ħajna ta' uktar attenzjoni. L-osservazzjonijiet l-oħrajn tal-missjoni jina jidir li kienu osservazzjonijiet tajbin. Kull ma biddil ta' affarijiet editorjali biss u kienem u koll Rekomendazzjoni numru 8 illi tkellem fuq l-ammont eh, fil-fatt eh, għal tal ta' dan li għanna f'dan l-imlijiet ta' xmara jina naħseb illi fil-fat dinja xaħġa li ma nistawx nsibuwa fil-liġi komunitarja ma tissemma kien. anka fuq l-ammont ta' residwi fil-ma, jina naħseb illi Maħx bi minn fejn ħriġnija din minħabba li ma tinsab flibda ebda liġi. U aħna tinsabu kol ma sagur aħna ma izda ma minna l missjoni jemmek, il kwissjoni fejn issemmit is-sigura eh, sepp li din miex ħagġa ħaġa illi tikkonċerna direttament din il-kwistjoni. Jiena naħseb li forsi hemm bżonn li nagħmlu missjoni oħra allura. Jiena naħseb li fuq il-punti jew l ta' dan rapport jiena naqbel perfettament. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Bekk nalqu il-parteċipanti tad delegazzjoni u anki il-membri li parzjalment segwew Issa nisimgħu minn Dramon Tremosa. Si, Signora President. Grazzi ħafna, Signora President. Bħala Ewropew jiena ġbajt nara eh, stati membri pal Spanja li maj wet ux il-leġizlazzjoni. Il-gvernijiet il popolari soċjalisti kisru il-direttiva għafas fuq l-ilma. Fl-opinjoni tijaj il-protezzjoni il protezzjoni tal-flus tal-ilma hija neċessità biex niżguraw li l-ħajja fid-delta tkompli. U għal din ir-raġuni jien nixtieq nirringrazzja għall membri kollha tal-Parlament illi żjaraw il-delta ta' xmara u jiena xtaqt inkun parti mid-delegazzjoni, però ma kienx possibbli fl-aħħar mument. imma f'dawn l-aħħar sitt snin jiena għamilt ħafna mistoqsijiet bil-miktub lill-Kummissjoni u kontattiv anki fil-mandat preċedenti f'dan il-Kumitat għax jien nixtieq infakkar il-membri kollha illi 90% tal-popolazzjoni katalana hija kontra dan il-proġett tal-Gvern Spassi Spanjol illi jgħid li dawn huma tattika politika biex jirbaħ il-voti u għallek hemm ħafna dimostrazzjonijiet kbar f'Barcellona u postijiet oħra fi frar kien hemm eluf ta' persuni u nittama illi l-Parlament li miss illi se jiġi votat nar il-ħat se jalaq din il-kwistjoni b'mod definitiv. U b'dawn il-pjanijiet illi mhux qegħdin jikkonsideraw il-futur ta' sistema ekoloġiku imma raġunijiet oħra. U nittama l parlament Ewropew se jqum biex jiddefendi il-futur tal-Ebro tad-Delta U fl-aħħar pont politiku, e, kieku Katalonja kienet pajis indipendenti, li miex, għada miex, trattati internazjonali jiġu applikati u l-Spanja ma tkun tista' qatt tapplika pjan bħal da u l-Partit Popolari Spanjol qed jagħtu dejjem iktar inċentivi għal biex il-Katalani jitolbu l-indipendenza u issa naraw se jiġri fl-elezzjoni li ġejja elections are really approaching, right? l elezzjoniet qed jersqu. Imma nista' ngħidilkom li Spanja, Katalonja u l-Ewropa se eh, jisopravvivu. Nhar it tnejn insibu situazzjoni ta' business as usual. Terry Cabras. Thank you, thank you. Grazie, grazie President. Fil-qasor se nitkellem jena u se nitkellem bl-Ispanjol, kollegi, biex nikkontent. Erba punti. Il-kwistjoni tal-pjan idroloġiku fi Spanja hija kwistjoni antika ila mana tal-seklu li għadda fil-fat, fil-realtà tal-millennium li għadda. Għalix eh, din bdiet Giuseppe Borrell meta kien ministru taħt il-gvern ta' Felipa Gonzales mhux biex nagħti il-tort il xaħat imma sempliċement biex nurikom kemm kien proċess twil u kemm sewa flus. It-tieni punt il-gvern il-gvernen eh, fis-seħ iva rispetta l-iskadenzi kif qalet il-Kommissjoni ma kważi fl-aħħar minuta u għalek eh, il-kupra l-ewwel pjan idroloġiku li kien ġie diskuss u kritikat ħafna it-tielet. Nirringrazzja ħafna l delegazzjoni illi mit-8 sal-10 ta' frar eh, kienet propju meċija mill kollega Taki, grazzi ħafna Taki, u għamlu xol eccellenti u eh, naħseb illi għamlu u koll rapport tajjeb ħafna jekk tippermetu li namel komment fuq dil kwistjoni tal-politiko. Meta il-kollega Zaki jgħid illi il-rapport mandux għalfejn ikun politiku, naħseb illi irrit jgħid illi mandux għalfejn ikun partiġan imma ovvjament eh, eh, politiku fil-ola eh, sinifikat tal-kelma iva, inkella jekk lex għedin namlu għawnek il-ħarsin tal-ambjent hija għażla politika għaliex għaw min ma, ma jħares l-ambjent u din ukoll hija għażla politika. Irridu nqisu illi fil-każ tal tagos u tal-Ebro ta' dawn iż-żewġ tixmajjar mhux biss huwa importanti l-kwantità fiżika ta' ilma, imma il-kwalità tal-ilma illi hemm fil-għaddejja e- e- mill-mixmajjar. Iva jista' jkun eh, eh, kwantità eh, ta' ilma imma ma tkunx ma jkunx ilma ta' kwalità tajba. Ir-raba punt unala. Aħna minkejja l-fat li il-rapport huwa wieħed fil-fema tagħna tajjeb, aħna se nippreżentaw emendi mhux ta' natura partiġana li ma joppoġġawx naħajew oħra, imma se jkunu eh, emendi illi iħarsu l-ambjent u se napplikaw ukoll viżjoni medika, forensika Eh, l-ewwel illi ma nagħmlux ħsara. Għamnek qed nitkellmu dwar pjan idroloġiku illi se jibda jagħmel ħsara u aħna rridu li l-ewwel qabel kollox li jsir xisir ma jkunx xi ħaġa li tagħmel ħsara u bekk nittama illi nkunu naslu għal sitwazzjoni ferm aħjar minn dik tal-lum. Thank you very much. Now I have two more. Grazie, għandi żewġ kelli oħra. U edin tard ħafna Sir Gambos, un Angela, u bekk nalqu il-lista ta' kellima. Sur Gambos. Thank you. <coughs> Grazzi. Għaniprofa ma nużax ħafna ħin u nitkellem fil-qosor minħabba li kienem ħafna opinjonijiet li smajna kemm il-darba. Nixtieq li nibda billi nirringrazzja ħafna minn qalbi il-President ta' din il-missjoni, kif ukoll il-membri kollha ta' din il-missjoni naħseb li għamlu xogħol tajjeb ħafna fit-tfassil ta' dan ir-rapport li dedikaw dawn ix-xhur kollha sabiex ikollhom petizzjonijiet li jkunu implementati bċertu rigur. rigur, jina naħseb illi aħna nafu li kien hemm min illi qatt jismana kemm il-darba l nies illi fil-fatt qalulna illi qed iħossu li Brussell hija biss il-bot minnhom u l-Unjoni Ewropea iżda l-istess sentiment ma kienx matul din il-missjoni, allura vera qed neħu gost jiena illi anka smajt in-nies illi qed joqorbu iktar l-Unjoni Ewropea grazzi għall petizzjoni din li smajna dwarhom illum. Jien naħseb li fir-reġun iva jekk aħna nippruvaw nifmu sew il-pożizzjoni tal-membri ta' din il-missjoni u tal-President nkun nistgħu nifmu li situazzjoni ħafna iktar komplessa minn hekk minħabba li huwa veru li situazzjoni legali ta' Spanja hija pjuttost komplessa u problemi komplessi ma jistawx jissolvew b'soluzzjonijiet sempliċi dak li huwa sempliċi huwa iżda illi ikun hemm illi il-Kummissjoni ikunem il-sodisfazzjon tar-rwol tal-Kummissjoni Ewropea ġifiri li tagħmel dak li huwa fil-kompetenza tagħha ġifiri illi id-direttivi tal-ambjent u tal-ilma u id-direttivi l-oħrajn ambjentali għandhom ikunu irrispettati. U aħna dak li qed nitolbu li l-liġi Ewropea tkun irrispettatu mill-Istati membri. U naħseb li dan ir-rapport kien infassal tajjeb u għabbilanċat u naħseb li jista' jkun siwi ħafna l-Kummissjoni Ewropea ħalli tkun tista' tiżviluppa u tagħmel iktar xogħol fuq dan il-qasam naħseb illi huwa rapport li veru huwa tekniku iżda aħna fil-politika qegħdin nippruvaw intejbu dak li għandna bħalissa u nippruvaw ukoll insalvaw dan il-bilanċ U aħna nafu li fil-fat din naħdmu fuq ċertu emendi, iżda fil-fat din nitkellmu fuq eh, dokument politiku li mbagħad ħan nippreżentawlkom ħalli nitolbu l-approvazzjoni tagħkom. Nix nerġa' ntenni r-ringrazzjament tiegħi għall-membri eh, ta' din il-missjoni kif ukoll lill-President nirringrazzja. Grazzi Angela. Grazzi Cecilia Iva, l ewwel net jena irrit nirringrazzja l-rapporter u shadow rapporteurs tal-rapport u eh, kemm il-darba eh, hawnhekk u dan din iż-żjara saret propju grazzi għal eh, l-insistenza tagħhom. Kien hemm ħafna nisa illi insistew u li ħadmu ħafna sabiex jiġbdu attenzjoni għal problema ta' tagus. Il-xmara tagus ilu eh, eh, għal dam l-ħar 30 sena bifaċċa l-problemi. de las cataciones de cabecera, con lo cual es decir, 8 de... Jiġifiri 8 minn kull 10 litri ta' l-ilma immorru eh, jispiċċaw f'komunitajiet autonomi oħrajn. Jena naħseb illi għanna bżon ta' pjanijiet eh, idroloġiċi li jkunu realistiċi u bżon li insibu u koll mezz iħor għat-tisqija li kun iktar sostenibli sabiex eh, kull xmara u eh, kull baċin ta' xmara ta' xmajjar ikun imħares għalix il-rizorsi tal-ilma mumiex minajr limitu dan il-rapport li diġa qiegħed qudiemna nħoss li huwa realist u nixtieq li l-Kummissjoni Ewropea titlob li eh, jittieħdu miżuri fuq il-ħela ta' riżorsi tal-ilma u dan il-trasferiment tal-ilma jgħat fil-fatt jgħinhom l-Ispanja biex jikkunu konformi ma' direttiva għafazwa l-ilma. Grazie Angela u mannix iktar ħin imma surur ta' son reġa ġilura, ma nax minn fej, ma ġilura u jrid xteql. Et nivvotaw fejkon, konna tartu koll emmek. Għandek xi ħaġa importanti ħafna xtajt. Illi taħseb illi mhux diġant ntqal, iva importanti ħafna. 30 sekonda. Għani ho anki inqas minn hekk jiena nixtieq nirringrazzja li sur ta' tar-rapport. Aħna tlabna mill-bidu Eh, mid-delegazzjoni konna li namlu rapport oġġettiv u nifoka fuq il-fatti u fil-fatti inti fukajt fuq il-fatti u inti għat il-politika fuq l-ilma fi Spanja miex qed taħdem u għat irridu jisiru bidli toħrajn. Dan huwa ġust tistenna xi emendi minn naħatana għax irridu eh, nisħu fuq ċerti affarijiet u jiena nixtieq konklużjoni waħda U meta naqraw ir-rapport kollu u l-analiżi tal-politika hija eh, eh, tajba imma eh, waħda mill-konklużjonijiet hija l-Gvern Spanjol irid jirtira il-proġett u dinja rakomandazzjoni li għaniqsa fil-rapport tijak. Grazie ħafna, vera, issa egzammejt inti fil-ħin li tajtek, issa nixtieq nagħlaq u napprezza jek tisimawni. Grazzi ta' dibattitu, ta' diskussjoni. Nishti nirringrazzja lil Paul Ciacchi illi fisem il-Komitat ħa il-Presidenza u għamel bitxa xogħol eccellenti <clears throat> bħala President tad delegazzjoni fi Spanja. Nishti anki nirringrazzja lil segretarjat, specialment Karolina, li għamlet bitxa xogħol eccellenti biex issib il-bilanċ mhux faċli li wieħed jagħmel ġestjoni ta' kollegi, imma kienet żjara mimlija riżultati u sabiħa ħafna. U nistieq nirringrazzja l segretarjat lill kap ta' delegazzjoni u grazzi anki minn naħa tiegħi jiena sfortunatament ma stax nieħu sem fid-delegazzjoni. Issa l-iskadenza fuq l-emendi għal rakkomandazzjonijiet, ċoħe fis-22 ta' għada, fis-sitta u dana ifisser illi entkom mintkom xħat emendaw il-partijiet deskrittivi imma biss il-11 rakkomandazzjoniet li jistaw jiġu emendati. Ma mela lissa morru l-ura dar għamlu l-ħidma ta'kom ejo kmini għada u narakom għada fil-ħodu. Grazzi għallum u il